Let's get started. We have a busy morning. Lodwa tajba, il-kulħat, se nkomplu bil-dialogu strutturat mal-Ministru tal-Ġustizja, Reynes, u l-prezentazzjonijiet mbagħad tal-ministri li huma responsabbli ta' kwistjonijiet li jaqgħu taħt il-portafol tagħna tal-Kumitat Libe mill-presidenza tissa tal-Kroazja. Imma nibdew issa bil-punt numru 7 li huwa relatat bil-prevenzjoni tad disseminazzjoni ta' kontenut terrorista online. Kwistjoni sensittiva ħafna għalina. Nixtieq infakkarkom nibdew ġifiri illi matul is-sessjoni plenarja ta' Strasburgu il-ġimgħa li għaddiet kelli konversazzjoni mal-Komissarju Johansen nhar it-tlieta fuq is-sitwazzjoni ta' dan il-fajl li ġie imblokkat għal ftit żmien diġà jesistu diskrepanzi bejn il-Parlament Ewropew u l mandat tan-negozjati tal-Kunsill Imma smajna mill-Komissarju Johansson li hi impenjat ruħa biex toħroġ proposti ta' kompromess. Illi il kumitat li ilu jitlob għalihom qabel il-laqat tekniċi i se toħroġ proposti ta' kompromess biex hekk tiffaċilita n negozjati U fl-aħħar mill-aħħar l-iżviluppar ta' dan il-fajl. Imma kif tafu lkoll is-sitwazzjoni hija hekk l-ewwel il-Parlament approva l-ewwel qari l-aħħar mandat imbeda Umbat f'Diċembru tal-2019 il-Kumitat Libe ivvota biex jiftaħ in negozjati mal-Kunsill biex hekk nilħqu it-tieni ftehim. Kien hemm il-trilogi politiċi tliet trilogi politiċi taħt il-presidenza Finlandiża. Imma ma ksibniex riżultati sissa. Qabel, mela, ma nidħol iktar f'dettalji, forsi aħjar nintaqgħu mis-sur Jaki ir-rapporter tal-grupp tal-ICR biex hu jirrapporta fuq is-sitwazzjoni tan negozjati interinstituzzjonali imbagħad forsi nistgħu wkoll niftħu d diskussjoni nibdew bix-shadow members, membri shadow. Wieħed wara ieħor l-ewwel is-sur Jaki. Għadilek il-kelma. Grazzi ħafna eżis kollegi, se nitkellem bil-Pollak. Jekk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 laqat tekniċi tret trilogi hemm bżonn inkunu konxi tal-fatt illi l-Parlament u t test tal- parlamentu tal-Kunsill huma differenti ħafna għall-aħħar il-Parlament għandu approċċ kompletament differenti meta mqabbel ma l-approċċ tal-Kummissjoni u tal-Kunsill u minkejja dana kollu. U grazzi l-iktar għall-impenn u l-ħidma tal-membri stajna niksbu ħafna avanzajna sew l-aħħar trilogu kien f'Diċembru u definejna l kontenut terrorista u kellna stampa ċara ħafna tal-tip ta' reat li fuq għamedin nitkellmu għet nitkellmu fuq il-filtri fuq ir regoli biex inneħħu l-kontenut terrorista artikli 7, 10, 16 konna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq suġġetti legali u artiklu fuq il-valutazzjoni. Issa, il-Parlament ukoll definixxa il-mekkaniżmu u l libertà tal-kelma. Nhar l-erba, Sinjura Calland u Sur Rodise jorganizzaw laqgħa ta' l-esperti u fi frar se jkun hemm laqgħa mal-Europol u ma' numru ta' NGOs ovvjament merħba bikom. Jiena fiduċjuż li dawn il-panels ta' esperti ser eh, jikkontribwixxu ħafna biex naslu għal soluzzjoni ta' kompromess imma għandna bżonn inkunu konxi tal-fatt li dan id-dokument, dan it-test m'għandux problemi tekniċi Imma hemm xi żewġ punti fejn għadna il-bod ħafna mill-pożizzjoni tal-Kummissjoni u tal-Kunsill. Forsi l-ewwel waħda l-iktar kontroversjali l-ordnijiet tat tneħħija tal-kontenut terrorista u l-elementi transkonfinali kien hemm oppożizzjoni b'saħħitha ħafna mill-kummerċ tal-internet, intrapriżi tal-internet, il-Kummissjoni u l-Kunsill jixtiequ jkollhom dawn is-setat imma l-Parlament dejjem qal biċ-ċar illi libertà tal-kelma se tkun perikoluża bħala riżultat. U jiena nintaqa' mar rappreżentanti tal-gruppi regolarment hawnhekk fil-Kumitat. U jiena f'iduċus illi m'hemmx xewqa illi wieħed iċedi. Jeżistu kif kont qed ngħid il-filtri fl-internet li huma wkoll kontroversjali u l-Kunsill jixtieq illi jkollu setat ukoll fuq dawn l-istrumenti. Imma l parlament qed jgħid illi ma rridux imorru lil-lin minn dak illi diġà għamilna fid-dawl tal-libertà tal-kelma. U għalhekk nagħlaq billi ngħid illi ksibna ħafna pansajna so hemm żewġ punti pendenti li huma importanti ħafna li għadni kemm semmejt. Il-Parlament għaldaqstant jixtieq jiddefendi l-libertà tal-kelma online, il-Kunsill però jixtieq juża setat ġodda u strumenti li huma kontroversjali u dan ifisser illi attwalment ma nistgħux narawlok għal kompromess. Jekk naraw l-iskeda issa hija waħda ambizzjuża immens, nixtiequ nagħlqu din is-sena u apparti l fatt li qed isminat jiġribina għandna wkoll laqat u jiena nixtieq naslu għall qbir, nixtieq inkun ottimista. U għalhekk nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lill shadows kollha. Bdejna x-xogħol hemm biss xi żewġ punti li għandna bżonn insolvu. Grazzi ħafna sur Jaki għal din dan is-sommarju tas-sitwazzjoni. Imma issa hemm bżonn li nkunu nafu x'jaħsbu x-shadows biex hekk huma jgħidulna l-perspettiva tagħhom. Is-sun Javier Zaraselos. PPE. Grazzi ħafna, President. Jiena nista' nibda billi ngħid lir rapporter ta' dan il-fajl nirringrazzjah għax-xogħol tiegħu bla dubju ta' xejn dan huwa xogħol kumpless, komplikat kif għadu kemm spjega u l pożizzjonijiet inizjali kienu l-bot ħafna minn xulxin u dawn il-pożizzjonijiet baqgħu xi ftit imbeda minn xulxin fuq punti importanti huwa minnu hemm bżonn nikonoxxu illi kien hemm avvanz, kien hemm progress sostanzjali fuq kwistjonijiet illi talbu wkoll diskussjoni wiesa, bħal pereżempju d definizzjoni tal-terrorizmu huwa essenzjali biex inkunu nistgħu niterminaw il-kamp ta' applikazzjoni ta' din ir-regola. Huwa faċli dik definizzjoni ta' dawk li huma l-awtoritajiet kompetenti għal dawk li huma li joħorġu ġifir l-ordnijiet biex jitneħħa l-kontenut terrorista u kif qal sow ir-rapportar tagħna attwalment hemm żewġ punti diffiċli li wieħed jitrattom minn banda waħda għandna l kooperazzjoni transkonfinali huwa ovvju li dan ir-regolament hemm bżonn iġib miegħu valur miżjud meta mqabbel ma' dak li għandna issa u hemm bżonn ukoll illi jkun hemm perspettiva transkonfinali ta' dawn l-ordnijiet għad neħija ta' kontenut terrorista online. Diġà qed nipprovaw naslu għal ċerti għamliet li anki fid tal-proposti min-naħa tal-Kummissjoni dawn se jkunu importanti ma' temm il-kwistjoni l-oħra tal-filtri. Hawnhekk hemm bżonn nirrispettaw il-prinċipju biex Ovvjament hemm dawn il-host providers li jkollhom l-obbligu ġenerali ta' monitoraġġ ġenerali ta' kontroll tal-kontenut tagħhom. U fl-istess waqt hemm bżonn illi ikun hemm xogħol ta' prevenzjoni kif diġà qatt dan jeżisti attwalment. B'din il dan ir-regolament nistgħu mmorru minn sistema li hija essenzjalment għabbażi volontarja li qed tiġi applikata issa lejn sistema li tkun waħda regolata. Permezz tal-ima fil-fema tagħna tal-grupp tal-PPE hija essenzjali għax hekk inkunu nistgħu insibu soluzzjoni għall kwistjoni tal-perspettiva transkonfinali tal-ordnijiet tat tneħħija u qegħdin ndiskutu dan is-suġġett tal-filtri dejjem. Naħna nasbu fi żewġ kamp ta' applikazzjoni hemm marġni biex naslu għal ftehim mal-Kummissjoni u mal-Kunsill u nistgħu ovvjament dejjem nipprovaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek. Issa l-grupp tal-SND is-Sinjura Marina Kaljurand. Grazzi ħafna, President. Jiena wkoll nixtieq nirringrazza l-rapporter, sur Jaki, għall preżentazzjoni tiegħu illum kif ukoll għat-tmexxija tiegħu matul in-negozjati li kellna dawn l-aħħar ħames xhur sitt xhur nixtieq nibda billi ngħid ma nistax naqbel il il-fajl ġie mblokkat, anzi bil-kontra hemm ħafna xogħol tekniku għaddej, kompromessi wasalna lihom, iva hemm xi punti pendenti li għandna bżonn iddeċidu fuqhom matul it-trilogi. Imma l-argument tiegħi huwa illi taħt it-mexxija tas-sur Jaki għamilna progress. Naħseb illi ħadd ma jaħseb illi hemm lok għal kontenut terrorista online bla dubju ta' xejn naqblu lkoll illi għandna bżonn inneħħuh la darba qiegħed online imma eh, nsaqsu kif nistgħu nagħmlu hekk kif dan id-dokument politiku jsir wieħed fattibbli li jista' jkun implementat biex hekk ikun effettiv naġlu biex nagħmluh u naslu għal riżultati u qed nara illi din hija l-għadma hawnhekk jibsa fejn ma naqblux mal-Konsillu mal-Kommissjoni xi wħud minn eh, kwistjonijiet semmuhom il-kellima ta' qabli u se noqgħod nirrepeti ruħi imma nixtieq li l attenzjoni tagħkom fuq l-ordnijiet transkonfinali Iva, jiena wkoll nixtieq nara l-Unjoni Ewropea taħdem iktar bħala spazju legali, ma bżonn inkunu realisti, illum mhux il-każ. Illum għandna ġurisdizzjonijiet differenti u ma naħsibx li huwa effettiv fil ndaħlu miżuri vinkolanti transkonfinali illi nafu mhumiex se jkunu infurzati. U għalhekk naħseb li l-Parlament Ewropew għandu pożizzjoni soda, tajba, li ġiet adottata mill-Parlament mill-mandat ta' qabel, il-mandat tagħna huwa wieħed b'saħħtu u nifhem illi fil-proċess tan negozjati hemm bżonn illi insibu l-kompromessi imma dawn il-kompromessi ma jridux jipperikolaw ix-xogħol u l-ġlieda kontra t terrorizmu, anzi bil-kontra. Hemm bżonn illi l-affarijiet jimxu iktar fuq ir-rubini, jkunu iktar maġlin, iktar effettivi u għalhekk eh, meta smajt illi l-Komissarju Johansen ġiet personalment involuta jina tħeġġeġ tu jina nilqa dan il-fatt illi nkunu nistgħu naħdmu flimkien u naħseb li skeda attwali fejn se konna l-ewwel trilogu f'Marzu naħseb huwa tajjeb ħafna hekk ikollna iż-żmien biex ninnegozjaw hawnhekk fosna mal-Kummissjoni mal-Kunsill biex insibu proposta tajba ta' kompromess. Imma kif għadd fl-aħħar mill-aħħar ma rridux nadottaw biss dokumenti politiċi li ma jistgħux ikunu eh, inforzati, implementati, aħna għandna bżonn insibu soluzzjonijiet effettivi, fattibbli u tassew jgħinu biex niġildu kontra terrorizmu għax hawnhekk kollha naqblu m'hemmx lok għal kontenut terrorista online. Grazzi. Thank you, Mrs. Caliuland. Now for the renew, señora Pagasartundua. Tiene la palabra. Muchas gracias, Presidente. Mela. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna surjaki ta' show ta' so xogħol eċċellenti waħna nħassuna rappresentati so minn dak li għattin tal-futur. Issa, fil-fatt, avanzajna sew iva minna progress u naħseb illi l-ispirtu illi qed jimbuttana l qudiem huwa biex insibu soluzzjonijiet fattibbli. Soluzzjonijiet illi jistgħu jkunu applikati, implementati, hawnhekk il-Parlament diġà approva u dak ma jkunx ostaklu, aħna ma rridux nkunu ostaklu wara kollox, aħna nixtieq dal kontenut terrorista online ikun jistgħu jisparixxu minn net minn online. Issa minn dawk li huma negozjati għandna kalendarju skeda li hija pjuttost intensiva. U smajna illi qegħdin naġlu kif suppost bħal soltu. U grazzi l-ftim u l-impenn tal-Sinjura eh, Johansen fix-xhur li ġejjin, jekk ma noqogħdux nitilfu iż-żmien, inkunu nistgħu naslu għal soluzzjonijiet li forsi issa qed narawhom li huma diffiċli li wieħed iġestihom imma juru l pożizzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill. Jiena għandi t tama li nkunu nistgħu naslu għal soluzzjoni fuq il-tnejn tliet punti li huma għadhom pendenti li ħorġu fin-negozjati. Dak li huwa ċert huwa li meta nitkellmu fuq is-sistema transkonfinali, hemm aħna favur li jkun hemm kooperazzjoni intensiva. U għaldaqstant aħna rridu nkunu nafu kif il-mezzi, l miżuri kif stat eh, membru mbagħad stat sekondarju jkollu l-possibilità ta' intervent ta' rikors biex hekk nirrispettaw kollha l-elementi ta' sovranità illi attwalment huma neċessarji li wieħed jitrattom. Jiena naħseb għaldaqstant illi nistgħu inkomplu, naħdmu u nisfruttaw din il-possibilità biex ikun hemm ftehim bejn il-pożizzjonijiet għax huwa indispensabbli huwa neċessarju hemm bżonn illi dan l-ispazju online ma jkollux kontenut terrorista. Grazzi ħafna. Grazzi signora Parasutunda. Now for the Greens, it'll be... Grazzi ħafna, issa fissam il-ħodur ħan nisimaw li l-sur Breyer. Grazzi ħafna, rapporter. Eżis kollegi dan il-fajl Bażikament huwa dwar kif nistaw eh, nlaqaw fl-imkien l-aspett ta' tneħħija ta' kontenut terroristiku online u minnaħal l-oħra l-protezzjoni ta' drittijiet fundamentali. It-tim tal-Parlament qed jinnegozja għabbażi ta' mandati li kien adottat minn dan il-Kumitat u fil-fatt ħafna minn dak li kienu preżenti kienu votaw favur. Issa il- L-iskop tal-pożizzjoni tagħna huwa illi nipproteġu id-drittijiet fundamentali online. U għalhekk aħna proponejna sensiela ta' bidliet fosthom anke fit-titlu tar-regolament innifsu. Per eżempju, aħna ma rridux illi jkun hemm filters obbligatorji tal-uploads illi waslu għall blukkar massiv ta' kontenut tajjeb u leġittimu għaliex il-filtri ma jistawx jifmu l-kontenut kif nifmu ħaħna l-bredmin kif jekk tiftakru il-sena l-oħra kien hemm mijiet ta' luf ta' utenti tal-internet li ħarġu fit-toroq jipprotestaw kontra dawn il-filters u għalhekk dak huwa approċċ li għalina mhux aċċettabbli. Barra minn hekk il-Parlament irid illi l-ordnijiet ta' tneħħija jinħarġu mill-awtorità tal-pajjiż tar-residenza tal-proveditur u nixtiequ li jkun hemm ukoll rimedju u reviżjoni legali ta' dawn l-ordnijiet dan ir-regolament ħaj joħloq preċedent għal regolamentazzjoni tal-kontenut online globalment. U għal din ir-raġuni aħna determinati li nagħmlu biċċa xogħol tajba. L-utenti tal-internet huma negozji, huma l-artisti, riċerkaturi, xandara, dawna kollha għandhom għajnejhom fuqna u aħna rġivejna ħafna itri fuq dan is-suġġett u eh, għamilna ħafna avvenimenti wkoll mas-soċjetà ċivili, mal-industrija. mal l mal industrija Ehm, irċivejna kommenti mill- Aġenziji tal-Drittijiet Fundamentali u anka tlet rapporters tan-Nazzjonijiet Uniti li fakkruna kemm huwa importanti li inħarsu drittijiet fundamentali online. L-aspett prinċipali ta' dan in-negozjati huwa illi aħna bħala Parlament maqudin fil-pożizzjoni tagħna u jiena nixtieq nirringrazzja lir rapporter u l-shadow rapporters l-oħra bħali tal-li propju qed iżommu sodi u maqodin fin-negozjati tagħhom inna qisu xarejn ninnegozjaw issa u l-fajl mm, żgur li ma nistgħux ngħidu li huwa blukkat għaliex għamilna progress ġmielu fuq ħafna punti kif semmew il-kollegi tiegħi. Fl-aħħar trialogu pereżempju kien hemm spiritu pożittiv ħafna ta' kollaborazzjoni. Jiġifieri x-xogħol għaddej u qed naħdmu wkoll fuq kompromessi possibilment anke bejnietna u fil-Parlament. Jo importanti huwa li nagħmluha ċara lil konsillu l kummissjoni li il-proposta tagħna kif inhi bħalissa iġib magħha ħafna valur miżjud f'tik li hija effettività. Bekk inkunu qed niżguraw illi il-kontenut terroristiku jitneħħa iżjed malajra x nintroduċu perjodu massimu ta' sija għan iżguraw li konna mekkanizmu inforzabli fil-kas ta' kontenut terroristiku li kun ospitat eh, pajis barra mill-Unjoni. Għankun għet nizguraw il-kompetenzi fidejn l-autoritajiet, natu iżjed għodda li l-autoritajiet biex jindirizzaw iżjed il-kontenut terroristiku, per eżempju, li permettu l-utenti li jiġbdu l-attenzjoni għal kontenut terroristiku, ħani permettu li kunem prosekuzzjoni aħjar ta' min eh, jinqabad b'dan il-kontenut u ħajkun hemm ukoll sistema aħjar ta' rapportar. Iġifiri, qed naħdmu flimkien biex insibu soluzzjoni illi tindirizza l-kontenut terroristiku ma fl-istess ħin tipproteġi l-drittijiet fundamentali. U qegħdin fitri triq it-tajba naħseb li kull ma fadalli għalli nirringrazzja lil kull min fit-tim tan-negozjati. Issa, Fissam l-ID jissur arro, jissur arrot, minni xat narax fissala, madan kollu, bekk naddu għal-gwe, Signora Ernst, tek joġbok. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzja rapporter. Għamel bitċa xogħol tajba ħafna qed imexxi l-ħidma sew ħafna qed ikun verament eżemplari dak kollu li jixtieq jintroduċi huwa pożittiv fil-fema tiegħi u napprezza ħafna l-mod kif qed taħdem magħna fuq livell tekniku. Naħseb illi l-approċċ li qed jintuża huwa tajjeb ħafna u nemmen illi verament ħanamlu progress. Importanti li nżommu l-alternativi kollha d-dimna. U fil-fatt ir-rapport għalhekk qed jagħmel u ta' dan nirringrazzjah. Importanti illi l-kwestjonijiet prinċipali għal-Parlament jinżammu hemmhekk. U fil-fatt hemm żewġ eh, elementi jew ewlenin li nixtiequ. L-ewwel lett irridu rikonċiljazzjoni iva veru li rridu it tneħija tal-kontenut terroristiku u fuq dan jaqbel kulħadd ma naħsibx li hemm min qed joġġezzjona, imma fl-istess ħin irridu wkoll nigarantixxu illi kunem sistemi indipendenti li xogħol li jsir b'mod indipendenti li jkun hemm protezzjoni ta' drittijiet fundamentali. Ġifieri irid ikun hemm ukoll ċertu grad ta' libertà fuq l-internet hija kwistjoni ta' bilanċ wara kollox. Aħna għal din ir-raġuni daqsxejn xettiċi fuq soluzzjonijiet transkonfinali, però lesti illi naħdmu fuq kompromessi dejjem jekk jirna xilna nanżommu l-bilanċ kifet. Dak li ma nistawx ehm, eh, dak li ma nistawx nikompromettu għal kustjoni tal-upload filters. Naħseb li hemmhekk il-pożizzjoni hija ċara ħafna u permettu li najt li fuq il kustjoni tal-copyright naħseb li għamilna deċiżjoni ħażina. U importanti illi ma nerġawx nirrepetu l-istess bal. Ma naħsibx illi huwa sew illi kunem hemm Eh, upload filters obbligatorji, tajjeb li jkun hemm il-filtri imma ma nemminx li jridu jkunu obbligatorji. Nafu illi il-ġurnalisti u dawk li jaħdmu eh, fl-arti pereżempju, eh, xogħolhom ikun imminat ħafna kikun hemm dawn l-upload filters u bekk nittama li jinstab qbil tajjeb. Iva, grazzi. Mannix naqaw ħafna lura bl-agenda li x-għatfad l ħafna punti niddiskutu hemm il- il-punti dwar il-Eurojust, imbagħad ħajkonna l-Kummissarju Didier Reindeers, u mbagħad ħajkonna kellima mill-Presidenza Kroata. Jiġifieri nissuġġerixxi illi immexxu daqsxejn naf li l-Kummissjoni diġa qiegħda preżenti magħna fis-sala u forsi tixtieq iżżir iżid xi kummenti fil-qosor. Il-Kummissarju Hansen qalet illi tixtieq toħroġ bi proposti kostruttivi biex eh, telimina diskrepanzi li hemm bejn il-pożizzjoni tal kunsillu u l-mandat ta' negozjati tal-Parlament. Minkejja li kien hemm ħafna diffikultajiet sissa naf li saret evalwazzjoni pożittiva Smajna ħafna ringrazzjamenti l-lum u għetna eh, li shadow rapporters u koll għandhom approċ kostruttiv, dak huwa importantissimu. Mela, komment fil-qosor minant il-Kummissjoni jekk joġbok? Say to thank uh, the European Parliament. Iva, kemm nirringrazzja daqsxejn il-Parlament tal-xogħol eċċellenti u negozjati eċċellenti illi kellna sissa. Jiena din ir-rieda kollha li qed nara llum fis-sala tqawwi li qalbi kemmu sabiħ li għaw ħafna rida li naslu għal konklużjoni tajba f'dan ir-regolament. Kif qal il-President u anka l-Kummissarju tagħna aħna lesti li niffaċilitaw ix-xogħol, lesti li nsibu kompromess u li nixtieq huwa li nsibu miżuri effettivi biex nindirizzaw din il-problema kbira ta' kontenut terroristiku online. Grazzi. Grazzi ħafna, nagħti l-kelma lura lis-Surjaki Jekk ixtieq jikkonkludi, fil-każ ta' Shadow set nara approċċ kostruttiv ħafna nittamaw li jkun hemm l-istess mill-Kummissjoni. Uh, dear colleagues. Grazzi ħafna President, eżis kollegi. Ħanitkellem bil-Pollak. Grazzi ħafna, nirringrazzja ħafna lil kulħadd ta' dan l-approċċ kostruttiv. Jiena inħossni sodisfat ħafna bil-mod kif irnexxilu jaħdem it-tim f'dan is-suġġett li daqstant huwa diffikultus, però qed nara rieda ġenwina li nilħu kompromess. Infakkar illi bħalissa din fażi fejn hemm bżonn li jittieħdu deċiżjonijiet fundamentali dwar il-futur tas-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Iġifieri, il-kwistjonijiet li għad fadal pendenti huma kwistjonijiet bla preċedent, kwistjonijiet li qatt ma ġew diskussi, per eżempju, id-deċiżjoni li kunem tneħħija b'mod transkonfinali. U għalhekk il- um, li rridu naraw issa huwa kif jista' jintlaħaq kompromess. M'hemmx tubi li ħajkonna bżonn maġġoranza kbira għal din id-deċiżjoni u l-Parlament huwa maqut fuq dan is-suġġett. Il-Konsell minnaħa tiegħu wkoll jaf illi fejn jidħlu drittijiet fundamentali u l-libertà tal-espressjoni fuq l-internet, jaf li dawk huma kwistjonijiet importanti għalina u jaf li l marġni għal kompromess huwa daqsxejn limitat. Grazzi ħafna mela. Bekka ġornajtuna ftit, issa nistaw naddu għal punti li mis. Grazzi ħafna surjaki ta' dik il-konklużjoni. Naddu għal punti li mis, punt numru 8, il-missjoni tal-libe flajja fil-Eurojust illum ħan nisimaw prezentazzjoni ta' labbot ta' rapport ta' missjoni. bat punt numru 9 ħajkonna skambju ta' opinjonijiet ma' Ladislav Hamran, li huwa l-President tal-Eurojust. We welcome the President of Eurojust, an important agency in the constellation of agents. Għawmana l-sur uh, Hamran, illi jena għatmana regolarment għawek fil-Komitat Libe. Mela, ħanibdew billi niprezentaw dan il-punt. Ir-regolament il-ġdid tal-Eurojust tal-2018 beda japplika minn Diċembru tal-2019 u għalhekk illum għandna opportunità perfetta biex il-President tal-Eurojust Sur Hamran jaġġornana fuq fiex waslet eh, l-applikazzjoni tal-regolament. Rridu nżommu f'moħħna illi id-Danimarka bidlet il-pożizzjoni tagħha fil-Eurojust minħabba um, li bidlet il-pozizjoni tagħha fil-vizavi il-ftejm tal-Lisbona. Ja opportunità tajba wkoll biex nitkellmu fuq kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi għaliex fil-modi diġa' diskutejna l-ftemijiet li għandna ma' pajjiżi bħal Albanija, Georgia u s-Serbja. L-ewwel ħan nisimgħu mis-Sinjura Pakasur Tundua illi mexxiet il-missjoni fisem id-delegazzjoni tal-Parlament bat ħajtkellem Sir Vince, u wara ħajtkellem il-President tal Justice Sur Hamran, u ħan diskutu dan il-punt sal-10 u kwart, fl-10 u kwart imbat jasal il-Kommissarju tal-Ġustizja, Signora Paka Sortundua. Grazzi ħafna, President. Xtaqt najt il-missjoni tagħna imxiet eh, b'normalità kbira U naħseb li l-punt prinċipali li eh, nista' nagħmel huwa illi ħadna impressjoni tajba ħafna ħafna tal-aġenda, tal-pjan ta' ħidma li għandhom. Għandhom pjan konkret ħafna u l-impressjoni li ħadna ta' tim tal-Eurojust kienet waħda sodisfaċenti immens. Darinna li hemm tim dinamiku ħafna, proattiv ħafna moħħu biex ifittex l-aħjar opportunitajiet, l-aħjar affarijiet li jista' jagħmel il-Eurojust għandu pis ta' xogħol fuqu konsiderevoli u dan kollu f'kuntest ta' żmien li qed ngħixu fih, żmien fejn ir-reati u l-kriminalità saret ħafna iżjed ikkomplikata milli qatt kienet. U għalhekk il-problemi reali, il-każijiet reali illi affaċċja l-Eurojust Illum il-ġurnat huma ħafna iżjed ikkomplikati. Per eżempju rajna każijiet eh, konkreti, rajna simulazzjonijiet ta' każijiet reali uħriġna sodisfatti ħafna għaliex kelmuna fuq każijiet komplikati ħafna. It-tim tal-Eurojust kellimna wkoll dwar il-ħtiġijiet li għandhom il perspettiva prattika, mill-perspettiva ta' IT, mill-perspettiva ta' risorsi, li għandhom bżonn. Il-jura ġast jaħdem fl-ambitu tas sigurta palma hemm ukoll eh, aġenziji oħra li jaħdmu f'dan il-qasam u dawn l-aġenziji iva ħajkollhom żieda fir rizorsi tagħhom. Però fil-każ tal-Eurojust il ġast forsi huwa daqsxejn anomalija fost l-aġenziji li qegħdin jaħdmu fil-katina ta' sigurtà biex ngħidu hekk. U huma li ura ġast dawn din il-ħaġa spiegaw inna sew ħafna. U naħseb illi dan il-punt ħa jerġa' jitqajjem fid-dibattitu tal-lum. Dak li nista' ngħid aħna konna sodisfatti ħafna bil-mod kif ehm, din jaħdmu fuq l-aġenda rajna li qed jagħmlu ħidma effikaċi ħafna u naturalment tajjeb illi ngħid illi tkellimna wkoll fuq kwistjonijiet fundamentali bħal kooperazzjoni ġudizzjarja bħal pereżempju il-mandat arrest Ewropew illi huwa mekkaniżmu eh, ovvjament importanti ħafna f'dik li hija kooperazzjoni. U dan kollu fid-dawl tal-reati moderni ta' kif evolvew il-reati u l-kriminalità f'dawn l-aħħar 20 sena u għalhekk illi l-jura ġa standu biċċa xogħol jibsa ħafna. Fil-fatt ehm, f'dawn l-aħħar xhur riċevew iżjed minn 900 il-ordni ta' arrest Ewropew. Tkellimna wkoll fuq l-aspett ta' fiduċa reċiproka li huwa l-pedament tal-mandat tal rest Ewropew Importanti ħafna l-element ta' fiduċa frejati transkonfinali speċjalment. Barra minn hekk, hemm ukoll punt ieħor illi tajjeb li nsemmi. Iġifieri, illi nafitaw il-problemi meta niġu biex napplikaw issa il-prosekuzzjoni Ewropea, meta jitwaqaf l-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew. Il-filosofija tkun daqsxejn differenti minn tal-Eurojust, għaliex eh, l-Eurojust m'għandux dal-aspett federali biex ngħidu hekk. Mela kif qed ngħid eh, l-għawna tajjeb ħafna, ppreżentawna każijiet konkreti u nirringrazzjawhom ta' dan għaliex irnexxielhom jagħtuna eh, perspettiva reali ta' xed jiġri fiż-żona Schengen, l-aspetti pożittivi ta' żona Schengen u kif ukoll ix-Schengen min-naħa l-oħra qed jgħin biex jitwet u ċertu reati. U spjegawna ta' kollu li qed jagħmlu biex ma jkunx hemm impunità. Spjegawna fuq eh, l-armonizzazzjoni, fuq il-kooperazzjoni fl-użu ta' strumenti ġudizzjarji bħal pereżempju il-mandat arrest Ewropew. Spjegawna kif dan se jaħdem jitfit mal istrumenti l ġdid ġviri prosekuzzjoni Ewropea, u kwestjoni toħra relatati. Barra minnek, Kelmuna wkoll fuq is-sistemi li jużaw huma, sistemi digitali, sistemi bbażati fuq l-internet, sistemi li hemm bżonn illi jinżammu dejjem aġġornati biex u ma jkunu jistaw jieħdu ħsieb eh, il-ħafna każijiet li għandhom qudiemhom u għalhekk importanti li jkollhom ir-riżorsi adattati anke riżorsi finanzjarji. Fuq dawn l-aspetti kollha hemm bżonn eh, progress tekniku għaliex jekk il-Eurojust ma jibqax aġġornat ta' żminijiet tal-lum, il-qoddim eh, forsi ma jibqax jaħdem b'mod ta' stant effiċenti. Ta' kollox minn ħatijaj issa nista' Anzi, s biex nisma l-iskambju ta' opinjonijiet li ħajkonna maħħom. Da' kollox. Yes. Grazie ħafna, Signora Paco Tundua. Is-sur eh, Vincent nafli u kien membru ta' delegazzjoni u ma nafx għandu xizit. Ja, ċer, dear colleagues, just a few aspects. Grazzi ħafna mela ħansemmi xi aspetti żgħar tal-missjoni tagħna. Nixtiequ nirringrazzjaw is-Sur Hamran u t-tim tal-Eurojust tal-li eh, spiegawna b'mod stant komplessi fil-funzjonijiet tal-Aġenzija. Konna pjuttost impressjonati għaliex huma jieħdu ħsieb eh, ħafna każijiet u differenti ħafna bejnietom. Fil-fatt fl-2018 kellhom 6500 il-każ u qed nitkellmu fuq aġenzija li tħaddem daqs 300 ruħ wara kollox. Kelmuna fuq il-kooperazzjoni li hemm, eh, kelmuna fuq l-istruttura interna u fuq il-repozitorju li bnew ta' każijiet li mbagħad huma jaqsmu ma' pajjiżi oħra. Fil-laqa tkellimna fuq il-ħtiġa ta' kooperazzjoni mill-qrib bejn il-Eurojust u aġenziji oħra li jaħdmu fil-qasam tal ġustizzja u l-affarijiet interni. Dawn huma kollha atturi prinċipali fil-katina tas sigurtà L-aġenzija hija l-aħħar waħda illi tħuħsib l-aħħar fażi ta' każijiet komplikati fejn imbagħad jaslu għal fażi tal-prosekuzzjoni. Għalunna li hemm kooperazzjoni mill-qrib ħafna mal-Europol fuq isma bħal ċiberkriminalità, il-rejati ehm, għandhom xaqsmu ma' proprjetà intellettwali, etc. Dwar ir-rabta mal-EPO, jiddispjaċina illi il dawn iż-żewġ aġenziji mhumiex qegħdin fl-istess belt, mhux m'għandhomx is-sedi tagħhom fl-istess post, dak kieku kien ikun vantaġġ kbir, madankollu naħseb illi diġà hemm eh, kanali biex ikun hemm skambju ta' ta' informazzjoni minkejja l-fatt li qegħdin f'postijiet differenti. Jista' jkun li jkun hemm forsi ċertu oqsma fejn Eh, hemm ċans li jsir xogħol duplikat mill-żewġ aġenziji u dinja xi ħaġa li meta jibda jaħdem l power irid noqogħdu attenti għaliha. Dwar kooperazzjoni hemm ukoll aspett ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u fil-fatt huma għandhom ħafna ftehmijiet ma' pajjiżi terzi. Nafu li l-kriminalità ma tiqafx mal-frontieri, speċjalment mal-frontieri tal-Unjoni Ewropea, U għalhekk ix-xogħol tal-Eurojust fli tipprova twessa il-netwerk tagħha ta' punti ta' kuntatt ġudizzjarji, punti ta' kuntatt ġudizzjarji u li tipprova żid il-ftemijiet ma' pajjiżi terzi dawn huma importanti ħafna e kif urew il-75 il-każ bl-involviment ta' pajjiżi terzi illi kien hemm fl-2018. Aħna inħeġġu l Eurojust biex jikkomunikaw daqsxejn aħjar għaliex kultant isir ħafna xogħol mill-jura ġast fuq ċertu każijiet, imma mbagħad il-mertu jieħduh l-istati membri. U eh, tajjeb illi l-pubbliku ġenerali jkun jaf bl-involviment u bl-irwol determinanti illi kella l-jura ġast u l-kooperazzjoni ġudizzjarja. U għalhekk importanti ħafna li jkun hemm komunikazzjoni anke mal-Parlament. L-Aġenzija offritinna illi tiġi tagħmel eh, prezentazzjonijiet ta' każijiet eh, prominenti forsi anke flaqat in kamera. Ħan nitkellem dwar l-aspett tal-budget ukoll dan huwa aspett importanti, il-jura ġast huwa parti żgħira mill-katina ta' sigurtà. Um, u imma eh, kollu hija part importanti u għalhekk jiddispjaċini meta nara illi l eurojust ħajkollha żieda ta' wieħed fil-mija biss fil-budget tagħha matul il-programm finanzjarju li jmiss anka jekk huwa previst illi numru ta' każijiet illi ħajkollha tieħu ħsieb ħajjiżdied eh, biżjed minn 10 fil-mija. U nafu kemm hemm teddit eh, f'dak li huwa terrorizmu online, ċiberkriminalità, eċċetera, li dejjem qed jiżdied. U bekk issa ħerqan li nismas x'għandu xjajt is-surra ħamran anka dwar dan l-aspett kif nistgħu forsi najnu iżjed il-jura ġas mill-aspett finanzjarju. Grazzi ħafna tal ajtuna u il-grupp tiegħi ħatkomplu sibu hemmhekk biex jappoġġakom. Thank you so much. If no other member. Grazzi tassew. Jekk mawnx iktar membri li jixtiequ iżidu Ma dak li ntqal nerġgħu nduru lejn il-President tal-Eurojust jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, l-odwa tajba lil kulħadd. Jiena nixtieq nuri gratitudni tiegħi għall appoġġ tagħkom għall budget tal-2020 u grazzi għall għajnuna tagħkom għandna perspettiva finanzjarja ħafna aħjar għal din is-sena. Grazzi wkoll lill-kollega għal din id-diskussjoni interessanti ħafna, tallimna ħafna flimkien u nittamaw li intom ukoll tallimtu xi ħaġa minn għandna. Nista' nikkonferma dak li għattinti anke l-offerta tagħna li intom tiġu niġu fil-libe biex nitkellmu dwar il-ħajja reali ta' dawk li jaħdmu f'dan is-settur u grazzi għall-interess minna ħatakom u koll. Issa fuq il-rapport hemm ċertu sfidi, ċertu problemi li jissemmew, issa nixtieq illi nati perspettiva tal-diskussjoni li saret illum, nati kontest. Il-kooperazzjoni bejn l-istati membri qatt ma kienet aħjar milli llum u qatt ma kienet daqshekk intensiva. L-istatistika illi eh, tistgħu diġà taraw tikkonferma dak li qed ngħid. il istati Membri qed jikkoperaw iktar bejniethom u jekk inħars lura lejn 20 sena ilu laqas kien hemm mandat tar-rest Ewropew laqas kien hemm ordni ta' investigazzjoni Ewropea lanqas Eurojust lanqas eh, timijiet konġunti ta' investigazzjoni u għalhekk fl-opinjoni tiegħi mexxin mill-iżolament għal kooperazzjoni. Irnexxielna niksbu bosta suċċessi u dan anke grazzi għall appoġġ u għall-ħidma ta'kom. Fuq il-każijiet aħna għadna kemm bdejna 4000 il-każ ġdid Issa dal-waqt nilħuqt minn telef każ minn pajjiżi Ewropej. U anke pajjiżi ma pajizi terzi aħna koordinajna u appoġġajna stati membri f'elf u kważi kważi 400 operazzjoni li organizzajna minn 430 laqa ta' koordinazzjoni. Il-prosekuturi l-investigaturi f'dawn il ta' għamlu skambju tal-informazzjoni li kellhom l-informazzjoni dwar persuni suspettati, tkellmu bejnietom ukoll u anke identifikajna investigazzjoni li kienu isiru fl-istess waqt u solvejna problemi ta' konflitt ta' ġurisdizzjoni biex naraw min eh, ser eh, ifittex dwar xiex u anke differenzi bejn sistemi legali anke strateġiji u biex naraw ukoll kif nistgħu nolqtu l gruppi ta' kriminalità organizzata u naraw kif issir ir-riċerka biex isiru l-arresti. Naħseb illi għandna wkoll uh, riżultati tajbin ħafna impressjonanti, riżultati tal-istati membri, tal-kollegi, u qed ngħinuhom biex jiksbu dawn ir-riżultati. Aħna qbilna fuq 800 każ fejn jiġi fejn jitressa is-suspettat u anke rajna kif nistgħu nresqu aktar minn 2500 suspettat u anke iffaċilitajna eluf ta' mandati tal-Rest Ewropew, ordni ta' investigazzjoni u anke għajnuna reċiproka. Nixtieq nsemmi wkoll ir-rwol tal-JTIs, il-timijiet ta' investigazzjoni konġunta li għandhom rwol kruċjali fil-ġrieda kontra il-reati transkonfinali. 272 il-tim ġew appoġġati mill-Eurojust mhux biss finanzjarjament imma anke mill-mod tekniku. U fl-opinjoni tiegħi dan huwa xieda ta' ta' kif taħdem il-kooperazzjoni ġudizzjarja u dak li jistgħu jiksbu l-istati membri eh, permezz tal-għajnuna ta' aġenzija bħal Eurojust. Jekk inħarsu l-qoddim nistgħu naraw ukoll kemm huwa importanti u dan inkompli ntenniħli hemm tliet sfidi għall Eurojust. Il-globalizzazzjoni għaliex dejjem qed insiru iktar naħdmu mingħajr frontieri u dejjem hemm bżonn li niksbu iktar evidenza. Anke id-digitalizzazzjoni li hija problema oħra li għandna qudiemna, speċjalment meta niġu biex nagħmlu skambju ta' evidenza diġitali għaliex ikollna bosta gigabytes terabytes ta' data u għalissa m'għandniex mezzi ta' komunikazzjoni siguri u teknoloġija li tista' tiffaċili tal-iskambju ta' din l-informazzjoni fuq din l-iskala daqshekk kbira. Aħna bdejna wkoll proġett dwar il-ġustizzja kriminali diġitali biex nindrizzaw dawn il-problemi u t-tielet sfida li għandna qudiemna sfida għal kwalunkwe istituzzjoni fl-Unjoni Ewropea, il-flus u r il riżorsi Aħna però rridu nibqgħu kredibbli, rridu nkunu responsabbli. Għamilna x-xogħol tagħna, u rridu li l-organizzazzjoni tagħna tkun taħdem iktar bot effettiv u talloka iktar riżorsi biex eh, tindirizza l-ammont ta' għadiet li għaddejjem jiżdied lest li issa nwieġeb għal mistoqsijiet tiegħek. Grazzi, grazzi għal prezentazzjoni tiegħek, Sur Hamran. Nixtieq li aħna nistgħu nikkomunikaw aħjar anke ma' ċittadini Ewropej biex ikunu jafu ikunu jafu dwar l-iskala ta' din l-isfida u kif nistgħu nużaw dawn l-odda qudiemna biex ikun hemm kooperazzjoni fuq kwistjonijiet kriminali. Dan huwa importanti mhux biss meta jkun hemm konfiska tal-assi u ehm, dħul minn reati u anke arresti li jridu jsiru inkluż mandat tal-arrest Ewropew effettiv li qed niddiskutuh u li qed jingħata l-attenzjoni tagħna wkoll. U kulħadd qed jagħmel l-almu kollu tiegħu biex iwieġeb għal din l-isfida illi semmejt inti. Issa il-membri jikkommentaw nixtieq illi iċ-ċittadini Ewropej ikunu marfin aħjar nuruhom li din is-sistema teżisti qiegħda fuq saqajja li qed tagħmel ix-xogħol tagħha. Issa, il-membri li jixtiequ jikkommentaw fuq il-preżentazzjoni li smajna dwar l-abbozz tar rapport tal-missjoni f'The Hague u l president eh, ukoll ta' The Hague. Nibdew bis-Sur Peters, grazzi tassew jiena nixtieq nifraħ lill president tal-Eurojust kif inti il importanti ħafna u rridu ninformaw iktar il-poplu dwar ix-xogħol li għamlu l-raġas matul is-snin, għandi żewġ mistoqsijiet li inti referejt għalihom ukoll. L-użu tad-data bħala evidenza hawnhekk qed nifhem li hemm żewġ modelli. Tista' tuża d-data meta mhix projbita jew inkella ma tużaħiex għax hija projbita jew mhix permessa. Għalhekk nixtieq insaqsi x'fiex wasal dan id-dibattitu għalissa. issa Inti semmejt ukoll u din xi ħaġa li nafu dwarha illi biex li jura reġa tkompli taħdem kif ħadmu fil-passat għandha bżonn budget xira u rridu nsibu għalhekk bilanċ bejn il-budget tal-Frontex li huwa sostanzjali u il-budget tal jura ġast. X'inhi l-opinjoni tagħkom dwar dan? Grazzi. Is-Sinjura Sipel issa. Grazzi tassew. Grazzi għal din il-prezentazzjoni. Qed nieħu gost nisma illi l-użu tal-Eurojust u l-kooperazzjoni bejn awtoritajiet differenti kompli tiżdied f'dawn l-aħħar snin. Dan huwa messaġġ pożittiv. Fl-istess waqt qed nisimgħu illi m'hemmx biżżejjed kooperazzjoni għaliex l-uffiċjali pereżempju fl-aġenziji differenti mhumiex konxi tal-mezzi differenti Ewropej. Għalhekk taħsbu li fl-istati membri tagħna hemm bżonn ta' iktar taħriġ u kif nistgħu norganizzawha b'tali mod li kulħadd ikun jaf x'inhuma l-mezzi li għandna, kif nistgħu nużawhom u anke naraw x'inhuma l forom ta' kooperazzjoni li jistgħu jiġu użati. Nixtieq ukoll immur lura għal waħda mill-affarijiet li semmit il-preżentazzjoni tiegħek dwar l-evidenza u d-data li eh, taħdmu biha u semmejt ukoll li kultant ma jkunx hemm mezzi siguri ta' komunikazzjoni fejn huma neqsin dawn il-mezzi u hemm dibattitu li forsi jista' jindirizza dawn in-nuqqasijiet. Grazzi il... Naddu għal kollega li jmiss. Is-sur Tudorace, inkompli ma dawk li qalu l-kellegi ta' qabli. Aħna hawnhekk għonna dibattitu tagħna stess fuq l-evidenza elettronika u l-kontenut terroristiku online għabil wasaltu intom kellna e, diskussjoni dwar dan. Issa, mill-esperjenza prattika tagħkom, forsi tistgħu elaboraw ftit iktar dwar x'inhuma l odot transkonfinali li tħossu li huma nieqsa. Il-prosekuturi l-investigaturi m'għandhomx biex ikollhom aċċess għad-dejta li jeħtieġu għal fini tal-investigazzjoni kriminali. U kif taħseb li jistgħu jevolvu negozjati fuq dawn iż-żewġ files anke mill-aspett operazzjonali taħsbu illi qegħdin naqdu dawn il-ħtiġijiet permezz ta' dawn l-investigazzjonijiet li qed isiru bħalissa Grazzi l-Onorevoli Kinici. Grazzi President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja li Sur Hamran għal tal-ijat maħna tal-kontribut li qed jagħti Eurojust għal l-autorita ġudizzjarja tal-Istati membri u tniħu gost nisma li din il-kooperazzjoni dejjem qed tkompli tmur għall-aħjar. Nixtieq ukoll nirringrazzja lill onorevoli Paraz eh, Gursunduwa li parteċipati din il-missjoni u tal-informazzjoni li għaddit għandi xi mistoqsijiet l sir Ran. Issa, jekk hux possibbli li jkun iktar li jkun hemm iktar kooperazzjoni effikaċi bejn l-istati membri anke dak għandu x'jaqsam mal-kriminalità organizzata li semmit il-kollega u inti stess hemmx bżonn illi fuq livell Ewropew ikun hemm leġiżlazzjoni li tindirizza l problema b'mod iktar uniformi li jkollna strateġija ċara għall kriminalità organizzata fuq livell Ewropew. Nixtieq instaqsik ukoll mistoqsija kemm xejn iktar speċifika fil-kontest tal-missjoni tal-Kumitat Libe, inti semmejt il-problemi li se jkollha l prokura Ewropea f'dak għandu xaqsam l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. U din hija xi ħaġa importanti u rilevanti mhux biss għal reati finanzjarji li għamlu ħsara l-interessi tal-Unjoni Ewropea, imma anke f'dak għandu xaqsam terrorizmu u dawk li huma ta' natura gravi transkonfinalja għalhekk. Fid-dawl ta' dak li fid-dal tal-Eurojust li għandha kuntatt ma' 50 pajjiż Ewropew kif tistgħu tindirizzaw din il-problema. Pereżempju, il-prof Kafiro Deraw fil-Kumitat Liba ftit ġranet ilu irrefera għal dak li jiġri fl-Italja. Jiġifieri il-Maġistrat ta' Koordinazzjoni li iwetta koordinazzjoni antimafja, antiterrorizmu mal awtoritajiet ġudizzjarji Italjani u Niġerjani Taħseb illi jista' ikun hemm xi ħadd ta' dan it-tip biex nelbu l problema tal-koordinazzjoni fil ġrieda kontra l-kriminalità f'ma' pajjiżi terzi u naqbel ukoll ma' dak li qalet il-kollega dak li attenti li ikun hemm ir-riżorsi kollha meħtieġa u li jkun hemm l-appoġġ dan il-Parlament illi żgur li mhux ser jonqos. Grazzi ta' sew, Reveli Sarsa Leħos. Grazie, Presidente. Grazzi ħafna, President. Meta wieħed jisma' rapport bħal dan tal-kollegi tiegħi speċjalment għal dik li hija is-sinjura Pagasar Tunda, um, tajjeb li nisimgħu wkoll rapporti oħra u approċċi oħra, perspettivi oħra, huwa ċar illi il-ġrida kontra l kriminalità organizzata titlob tweġiba reazzjoni biex hekk niżviluppaw u nsaħħu l-proċedimenti ta' kooperazzjoni transkonfinali. F'dan il-kuntest, Eurojust strument li huwa ta' valur kbir għall-Unjoni Ewropea u bla dubju ta' xejn mhux qed jintuża kif suppost, mhux biżżejjed għal dik li hija l-effettività kif jgħidu din id-tajt din id-dejta bżonn nikkonsidraw illi l-Eurojust tkun tista' tisfrutta l-potenzjal sħiħ tagħha biex tiffaċilita u iżżid il-kooperazzjoni li qegħdin naraw illi qed tonqos mill-fiduċja tagħha. U għalhekk jiena naqbel li hemm l-sfidi kif qal il-President tal-Eurojust huma sfidi illi ovvjament jolqtu l-aġenda leġislattiva aħna nixtiequ niżviluppaw u huma marbutin mill-qrib ma' xulxin, ċifira dik li hija globalizzazzjoni, diġitalizzazzjoni. U f'dan il-kontest U dim dawn l-isfidi jina nixtieq inkun naf l-opinjoni tal-President tal-Eurojust fuq id-diffikultajiet li se jkun hemm ħabba nuqqas ta' armonizzazzjoni kemm fil-kamp ta' applikazzjoni penali kif ukoll dak proċesswali bejn il-leġiżlazzjonijiet Ewropej differenti u kif aħna nistgħu navvanzaw, nistgħu nixprunaw dan il-proċess ta' armonizzazzjoni f'dan il-qasam. The floor is yours. Thank you, uh, Mr. President. Uh, yeah, I visited uh, uh, just... Uh... Grazie l-Onorevoli Azmani. Jena kont impressionat ħafna b'din l-Aġenzija dan nixtieq nisħu u naqbel mal-messaġġ tal-President tagħna illi għandna nwasslu dan il-messaġġ liċ-ċittadini tagħna. Is-Sur Hamran semma dawn it-tliet sfidi u għal eh, ovvjament dejjem diffiċli għal aġenzja li tkellem dwar ir-riżorsi u dawn l-isfidi u nixtieq nagħtik l-opportunità li tagħtina ftit iktar informazzjoni dwar dan. Kif nistgħu niġġieldu l reati transkonfinali għaliex ovvjament dan li tisir b'mod sostenibbli għal futur u anke meta qed naraw żieda fil-budget tal-Europol u kooperazzjoni anke mal-IPPO fil-futur. Nixtieq nagħtik din l-opportunità biex twassal dan il-messaġġ dan il-grupp ukoll. Grazzi, Onorevoli Intfeld, grazzi tassew, President. Grazzi Sur Hamran għall prezentazzjoni tiegħek. Għandi komment u mistoqsija nkompli ma dak li qalu l-kollegi. Il-mezzi li huma meħtieġa biex intom tkunu tistgħu twettqu il-ħidma tagħkom. Ovvjament għandkom l-appoġġ tal-Parlament Ewropew. Imma forsi tistgħu tinformana ftit iktar dwar il-mekkaniżmu budġetarju għaliex milli nista' nifhem il-Eurojust qiegħed f'budget line separat li ma tantx hija xi ħaġa ta' litejn. Imbagħad il-mistoqsija tiegħi tista' tikkummenta dwar l-iżvilupp li qed naraw f'ċertu stati membri fejn il-gvernijiet qed jieħdu iktar kontroll tas sistema ġudizzjarja u tal-prosekuzzjoni inkwetati dwar dan il-fatt. Grazzi minix nara iktar talbiet għall mikrofonu kif rajt Sur Hamran għaw ħafna appoġġ minn mela għandna kollega ieħor qabel ma nduru lejn is-sur Hamran, is-sur Bilċik. Grazzi tassew nawgurawlkom għall ħidma tagħkom ħidma importanti ħafna u eh, jekk irid ikollna ġustizzja fl-Ewropa minn għandna bżonn ta' iktar kooperazzjoni Ewropea. Din hija biċċa xogħol mhux biss għalina fil-Parlament Ewropew, hija biċċa xogħol importanti għall awtoritajiet relevanti fl-Istati Membri li Eurojust għandha bżonn vuċi f'saħħitha anke fl-Istati Membri. Xi punti nixtieq inqajjem f'Diċembru li għadda l-istituzzjoni tal-Eurojust għaddiet minn tranzizzjoni żgħira saret istituzzjoni iktar permanenti f'The Hague u nixtieqek tikkummenta dwar din it-tranzizzjoni din kif ser taffet l kultura tagħkom, il-kultura ta' kif taħdmu, rajtu xi bidliet notevoli u anke l-kooperazzjoni ma' aġenziji oħra Ewropej. Tista' tikkummenta dwarhom dak għandu x'aqsam mal ewropol u anke mistaqsija importanti dwar kwistjonijiet budġetarji. Kif tħassu li jista' jinqasam ix-xogħol bejnietkom u bejn l-PPO? Sur ħamra l-President tal-Jura ġast kull darba li jintom tiġu qoddim il-Komitat li bet komplu iġġeddu l-appoċ tal-membri ta' dan il-Komitat. Dinja xi ħaġa li tider bitċar għal raġunijiet tajbin ħafna. Għal-punt li jmiss jibda fl-10 u kwart suppost għandek inqas minn 10 minuti biex tindirizza dawn il-mistoqsijiet li tressqulek fuq il-kompetenzi differenti tal ġast. Thank you so much uh, uh, for all questions and um, I'm getting nervous when I have to speak in front of my commissioner, so... Uh, <laughs> Mux faċli li għalli li tkellem qoddim il-kommissarju tijaj. Mela, ibda bil-mistoqsija ta' Sir Peters dwar il-konċett tal-ammissibilta tal-evidenza. tal ammissibilta tal evidenza Għal dawk li mhumiex konxi ta' dawn il-kunċetti fl-Unjoni Ewropea għandna żewġ kunċetti differenti relatati mal ammissibilta tal-evidenza. Fi grupp ta' pajjiżi partikolari dak li huwa speċifikat bil-liġi biss jitqies bħala am evidenza ammissibbli dak li mhuwiex speċifikat fil-liġi ma jistax jiġi użat bħala evidenza ammissibbli. Għandna wkoll imbagħad gruppi ħor ta' pajjiżi bħal pajjiżi tal-Iskandinavja fejn kollox huwa ammissibbli sakemm ma jiġix projbit mill-liġi. F'dan ir-rigward għalhekk kolli ngħid illi jista' jkun hemm ċertu problemi b'dawn iż-żewġ kunċetti differenti, iżda importanti ħafna id-dialogu bejn il-prosekuturi l-awtoritajiet ġudizzjarji għaliex dawn id-differenzi kollha jistgħu jiġu indirizzati permezz ta' dialogu reċiproku fejn reċiproku u dan huwa l-irwol tal-Eurojust u l-irwol tal laqgħat ta' koordinazzjoni. Għalhekk ma naħsibx li din hija xi ħaġa li tista' tassibna daqshekk. Naf li l kummissjoni Ewropea wkoll qed tippjana li tevalwa s-sitwazzjoni u aħna lest li nkomplu nikkollaboraw fuq din il-kwestjoni. Fuq il-kwistjonijiet budgetari u l-MFF li eh, bħalissa huwa wieħed limitat għalina. Din hija xi ħaġa tħassibna ħafna li qed naraw illi l-ammont ta' każijiet qed dejjem jiżdiedu minn sena għall-oħra. Bżewġ jiżdiedu bżewġ figuri kull darba kellna żieda ta' 17% pereżempju tal-ammont ta' każijiet. L-awtoritajiet budġetarji ovvjament mhumiex daqshekk lesti illi jagħtuna iktar fondi, iżda aħna nemnu illi permezz ta' dialogu mal-Kummissjoni mal-Istat Membri mal-Parlament Ewropew inkunu nistgħu nispjegaw x'in il-ħidma tagħna u għalfejn huwa importanti li nibbilanċjaw l-MFF u li nisħu fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja u mhux biss il-kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta' nfurzar tal-liġi. Is-Sinjura Sippel saqsiet dwar eh, taħriġ. U jiena kont ngħid illi jinterrampi l president Sinjura Sippel, il-President qed wieġi per mistoqsija tiegħek. Grazzi, mela. Mandu najċ li kont qed titkellem ma xi ħadd qed insegwu l-ordni tal-mistoqsijiet li tressqu. Hemm bżonn ta' iktar taħriġ u l-ikbar reklam tal-valur miżjut tagħna huwa l-fatt li l-prosekuturi tagħna stess jaraw l-għajnuna li nagħtuhom. Iridu jkunu jafu x'inhuma l-kompetenzi differenti bejn l-Europol, l-Eurojust u jiena dejjem nappella l-iktar flus għall ijtn u għall Sipol għax għandhom rwol kruċjali f'dan ir-rigward. Fuq il-kanali ta' komunikazzjoni siguri għanna netwerk li qed jiġi żviluppat l awtorità ta' Forzar tal-liġi iżda ma ġi żviluppat xejn simili għall eurojust u l-awtoritajiet ġudizzjarji. Aħna rridu li kolna l-istess sistema u li nużaw teknoloġiji eżistenti u soluzzjonijiet differenti għal awtoritajiet ġudizzjarji. Il-network Siena lanqas jista eh, ilaħħaq ma' trasferiment ta' files li huma ta' daqs kbir u għalhekk l-Europol qegħdin naħdmu sabiex jaġġornaw dan in netwerk ta' sena għal darboħra jidħlu hawnhekk il-flus u l-prijoritajiet. Issa l-mistoqsija li jmiss xodda hija nieqsa għaliex f'dawn l-aħħar 10 snin żviluppajna pakkett ta' odot legali u strumenti legali u dan il-pakkett huwa pjuttost komplet. Illum ma nistax ngħidilkom insemmilkom xi strument partikolari li għandu ċertu ħtiġijiet ta' kandu xsamma kooperazzjoni ġudizzjarja, anzi bil-kontra għandna wis eh, strumenti u naħseb li wasalna fi stadju fejn irridu insaħħu u nissimplifikaw l-affarijiet u naraw anke kif nistgħu nimplementaw strumenti legali differenti fl-istati membri għaliex milli turina il-prattika stati membri differenti jimplementaw strumenti Ewropej differenti. Għalek naħseb illi din tkun priorità. Issa, brabta mal-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-PPO, naħseb din kienet mistoqsija tajba ħafna. Tafu illi xiftit ilu meta jina kontet nistudja l-liġi, għallu li hemm żewġ soġġetti tal-liġi internazzjonali, l-istati u l organizzazzjoni internazzjonali Illum l-PPO ma tagħmilx parti minn xi konvenzjoni kooperazzjoni ġudizzjarja u naf illi xogħol għaddej. Hawnhekk u hemm proposti kif nistgħu nindirizzaw din il-kwistjoni waħda mill-proposti hija li l-istati membri notifikaw lill ippo bħala awtorità kompetenti biex jinvestigaw ir-reati u każijiet ta' frodi ta' iktar minn 10 miljuni ma nsaqsu kif il-pajjiżi terzi se jiraġixxu. Nistgħu niddikjaraw imma jekk tkun aċċettata mill-Istati membri mbagħad naraw fil-futur u għalhekk fl-opinjoni tiegħi din dan huwa lokal tħassib u llum ħadd ma jaf fil-fatt kif il-pajjiżi terzi se jiraġixxu. Għal dan il-konċett pjuttost inużwali għax li PPO l-ewwel pass tal-modell Eh, federattiv imma l-Unjoni Ewropea mhijiex federazzjoni u għalhekk din tista' tkun kwistjoni li se tqajjem ukoll fil-futur fil-fema tiegħi. Mbagħad tal dik li kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u l-istati membri naħseb illi din hija priorità għalina għax qegħdin naraw bżonn dejjem jiżdied biex niksbu l provi l-evidenza jew implementazzjoni ta' EAW pajjiż terz u għalhekk hija priorità biex intejbu l-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi mhux biss punti ta' kuntatt eh, f'52 pajjiż imma li jkun hemm iktar ftehmiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi mhux kooperazzjoni ad hoc imma kooperazzjoni robusta soda mal-pajjiżi terzi. Issa, brabta ma' nuqqas ta' armonizzazzjoni tal-liġi sostanziva u liġi proċedurali, Mson li ngħid illina tal-fema illi grazzi għall istituzzjonijiet bħal Eurojust u d dialogu bejn il-prattikanti nistgħu naċċettaw differenzi fil-leġislazzjoni u kont ngħid illi wisq armonizzazzjoni tista' tkun ta' ħsara imma naħseb illi għandna bżonn bħala stati membri illi jżommu l-identità kulturali u li jkollna ċerti prinċipji ewlenin illi jippermettuna nikkooperaw u aħna qegħdin fuq it-triq it-tajba lejn kooperazzjoni u grazzi lill Eurojust tistgħu jkollkom differenzi għax permezz tad dialogu nistgħu nindirizzaw dawn id-differenzi issa b'rabta ma' mistoqsija minn Sur Bilċik fuq il-prezenza nista' ngħid illi il-regolament u ta' transizzjoni u pjuttost ġdid. Ġifiri fil-bidu ta' Diċembru beda u għalhekk għadu kmieni wisq biex inkunu nafu l-effetti li ma se jkunu ma pożittiv ħafna li dawk l-istati membri illi kellhom prioritajiet differenti qegħdin l-Eurojust ukoll u għandna kummissjoni fil-bord ta' ġestjoni tagħna ta u għalina din hija perċezzjoni pożittiva u żvilupp pożittiv ħafna nittamaw li l-affarijiet ikomplu jżvolġu ruhom hekk x'fadal. Jekk jogħġbok, jekk tista' tagħmel taqsira u tagħlaq. Iva, kien hemm xi tliet mistoqsijiet fuq l-MFF għaliex maħniex kuntenti bl-MFF u għaliex nemnu illi il-budget tagħna bżonn jissaħħaħ l-ewwel nett qegħdin naraw żieda fil-każijiet referiti lill eurojust qed naraw iktar talbiet tal-appoġġ finanzjarju mill-istati membri għax hemm bżonn nirrikonoxxu l każijiet transkonfinali sempliċement iqumu l-flus għax għandna bżonn nittraduċuhom meta hemm interpretazzjoni hemm il-vjaġġi. Sfortunatament il-budgets nazzjonali mhumiex adattati għal dawn il-każijiet il-kbar u mbagħad hemm kumplessità dejjem tiżdied ukoll qegħdin naraw ħafna każijiet multilaterali quddiem il-Eurojust imma qegħdin naraw ukoll li l-qafas legali qed isir ferm iktar kumpless u jitlob dijalogu u għalhekk nemnu li l-JITs u l-laqat ta' koordinazzjoni u kooperazzjoni intensiva permezz ta' dawn affarijiet kollha nkunu nistgħu nkomplu nappoġġjaw kif qed nagħmlu issa. Aħbar tajba hija illi l-Kummissarju qed jappoġġana u nemnu illi flimkien se nkunu nistgħu nagħmlu ferm iktar u grazzi ħafna tal-mistoqsijiet u tal-interess tagħkom. Grazzi Sur Hamran um, fisem il-membri kollha li ħadu l-kelma napprezzaw din l-opportunità biex taġġornana fuq l-istat attwali tal-Eurojust u kif nistgħu nimxu il-qoddim u kif nistgħu nużaw il-potenzjal tal-Aġenzija, speċjalment fid-daw tal-artiklu 86 tat TFU illi tgħid illi l-IPPO tkun imsejsa fuq l-esperjenza u l-ħiliet tal-Eurojust. U għalhekk nittamaw illi narawk iktar fil-futur. Grazzi ħafna. We wave Mr. Hamran goodbye. Mela, ngħidu saħħa li sur Hamran u nilqaw l-Kummissarju Reinders kif qed jimxi lejn il-podium. Yes, this is the point in the order. Mela, punt numru 10 tal l-ek msejjaħ dialogu strutturat mal-Kummissarju għall ġustizzja Didier Reinders. Din hija opportunità biex jaġġornana fuq l-attivitajiet tal-portafol tiegħu fil-Kummissjoni l-Istat tad Dritt, il-protezzjoni tad dejta kooperazzjoni ġudizzjarja, l-iktar materji kriminali u l bqija ta' lassi tal portafoll rilevanti tiegħu se konna ir-round tal-koordinaturi u mbagħad ovvjament ikun hemm il-ħin għall bqija tal-membri li jixtiequ jieħdu l kelma Qed nieħdu nota tal-ismijiet kollha imma żommu f'moħħkom li dan il-punt huwa skedat minn issa sa l-ofsinar neqes kwart meta nilqgħu il-rappreżentanza tal-Presidenza Kroata biex jippreżentawna l-aġenda ta' dawn is-sitt xhur tas-semestru Ewropew. Sur Reinders nilqakom. Grazzi ħafna, Sur President. Ejjem pjaċir li niġi lura hawnhekk quddiem il-Kumitat Libe diskutejna ħafna fuq sitwazzjonijiet speċifiċi, pajjiżi speċifiċi fuq l-istat tad dritt u forsi nista' nagħti stampa iktar ġenerali tal-portafol tiegħi b'relazzjoni mal-Kumitat tagħkom peċira li hija illi ndiskuti magħkom sensiela ta' suġġetti. Mela nixtieq naħdem mill-qrib ħafna mal-Parlament Ewropew il-Kumitat Libe dan jiena diġà għattu fil-bidu ta' Ottubru matul is-smigħ quddiem il-Parlament Ewropew u skambji bħal dawn joffru opportunità tad-deb. Mela, Diskutejna l-importanza tal-istat tad dritt, mhux għal darba darbtejn, prerekwiżit tad demokrazija u tad drittijiet fondamentali imma sissa l-applikazzjoni effettiva wkoll tal-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea tal-suq waħdini tal-investiment tal-ambjent. Issa għandna bżonn nimxu l-qoddim b'stat komprensiv ta' stat tad dritt il-President von der Leyen tatni l-fiduċja biex immexxi x-xogħol tal-Kummissjoni f'dan il-proċess u nikkoordina r rapport annwali. Il-Kummissjoni, u meta toħroġ ir-rapport ta' kull sena, eh, se tkopri komponenti kollha tal-istat ta' dritt mod partikolari problemi sistemiċi għall proċess tal-liġi in-nuqqas ta' protezzjoni effettiva mill qrati indipendenti, nuqqas ta' rispett tas separazzjoni tas setat, il-kapaċità tal-Istati membri illi jġildu kontra l-korruzzjoni u fejn ikun hemm rabta mal-applikazzjoni tal-liġi tal-Unjoni Ewropea kwistjonijiet għandhom x'taqsmu mal-midja. Naf il-Parlament jitlob fir-rapport tiegħu tal-2016 u naf il-Kumitat Libe qed jabbozza inizjattiva ta' aġġornament bħala rapport din is-sena. Permetti li nibda dan il-proċess eh, b'rapport ta' kull sena ta' din is-sena u nittamara li l-Parlament u l-Kunsil se jkun jistgħu jagħtu segwitu għandna bżonn nibdew id-dialogu interinstituzzjonali rigorus biex nibdu dan il-proċess flimkien b'mod kostruttiv u inklużiv jiena se nagħti bidu għal dan il-proċess u not fuq l appoġġ tagħkom. Huwa importanti ħafna illi inkunu nistgħu mmorru eh, f'dan id-dialogu li lin minn Brussell mal-Parlamenti Nazzjonali u nittama li magħkom inkun nistgħu insaħħu l-kooperazzjoni interparlamentari fuq dawn il-kwistjoni ta' stat ta' dritt. Onorevoli membri għandi bżonn intenni illi il mekkaniżmu l ġdid ma jridux jiżvijaw l-attenzjoni tagħna fuq il isfidi li għandna f'ċerti stati membri. Reċentement kellna d-debattitu dan il kumitat kif ukoll fil-plenarja is-sitwazzjoni fil-Polonja, l-Ungerija, Malta u għalhekk mhux se noqgħod nirrepeti llum dak li qatt qabel. Permettili nitkellem fuq fajl importanti illi jippermetti s-sistema legali tagħna jagħmel investigazzjonijiet f'waqthom u ehm, l kriminali mor qudiem il-ġustizzja li regolamenta li evidence u direttiva tal li evidence jina nilqa progress il-Kumitat għamel biex jiddefinixxi l-pożizzjoni tiegħu fuq il-proposta tali evidence imma il-Kummissjoni ma tafx li huma l passi futuri u l-iskeda tal-Parlament. Nifhem il-pożizzjonijiet tal-gruppi differenti fuq l-emendi wkoll li huma differenti ħafna. Is-servizzi tiegħi disponibbli biex analizzaw magħkom l-implikazzjonijiet prattiċi tal-alternativi differenti. Il-prattikanti għandhom bżonn dan l-istrument urġentement u jiena żgur illi ħafna eh, kontenti li jkunu jistgħu jkontribwixxu għad-dibattitu tagħkom ukoll għandhom qudiemhom diffikultajiet kbar meta jippruvaw jiksbu evidenza elettronika. Jeżistu din dawn id-diffikultajiet ma nistgħux insolvuhom mod sodisfaċenti permezz tal-istrumenti attwali u proċeduri attwali li mhumiex adattati għad-dinja diġitali. L-evidenza elettronika għandha fatturi speċifiċi li għandhom son jiġu indirizzati b'mod speċifiku. Kif forsi tafu diġà, 27 prosekuturi ta' livell oli minn 13 l-istat membri plekaw ehm, ittra fejn taw raġunijiet għal leġiżlazzjoni ta' e-evidence jiena żgur li għandna l-istess għan u għalhekk ħanaħdmu flimkien biex nippruvaw insibu soluzzjoni tajba u bilanċata. Il-vittmi tar-reati għandhom bżonn ikunu jafu li l-internet mhuwiex qasam ta' impunità. Il-ħidma tiegħi jinkludi nissaħħu d drittijiet tal-vittmi waqt li għandna leġislazzjoni fis-seħħ mhux il-vittmi kollha jistgħu jiddependu fuq id-drittijiet tagħhom jew igawdu minnhom u għalhekk jiena favur illi nwaqfqu strateġija tal-Unjoni Ewropea għal 2024 fuq id-drittijiet tal-vittmi li għandu bżonn jipprovdi għal azzjonijiet orizzontali fuq medda twila ta' żmien u insaħħu s-sitwazzjoni attwali tal-vittmi fl-Unjoni Ewropea. L-istrateġija bżonn tinkludi azzjonijiet konkreti fuq it-tisjih tal-kooperazzjoni u koordinazzjoni li niżguraw li jkun hemm iktar protezzjoni għall vittmi l-iktar vulnerabbli fuq il-faliċitar tal-aċċess tal-vittmi għall kumpens. L-istrateġija hemm bżonn ukoll ikollha dimensjoni esterna u tiżgura drittijiet mtejbin għal ċittadini li huma vittmi f'pajjiżi terzi u l-promozzjoni ta' valuri madwar id-dinja. Priorità ewlenija għalija hija l-PPO. Jiena sentikom sanzi senati l-appoċ tija l sinjora Kowesi, il-prosekutur kap biex hekk il-PPO tista' ssir operazzjonali sal-aħħar ta' din is-sena u bħala pass li jmiss ehm, intama illi l il kunsill japprova l-kulleġġ tal-IPPO illi għandu rwol kruċali fuq il-proċess ta' twaqif tal-IPPO l-PPO se jkollu d dmir li jaħdem ma' leġiżlazzjonijiet differenti u għalhekk huwa importanti illi ikun hemm approssimazzjoni tiżdied tal-liġi kriminali, speċjalment id-dittijiet proċedurali. F'din il-fażi l-priorità tiegħi se tkun li niżguraw illi jkun hemm implementazzjoni xirqa tal-leġiżlazzjoni komunitarja. Il-Kummissjoni wkoll ħarġet rapport ta' implementazzjoni fuq id-direttivi ta' drittijiet proċedurali konklużjoni turaw illi għatfadal diffikultajiet fuq dispożizzjonijiet ehm, ewlenin tad-direttiva aħna se nkomplu bl-isforzi tagħna mal-istati membri, partijiet interessati u istituzzjonijiet u soċjetà ċivili biex id-drittijiet provduti fid-direttivi jkunu drittijiet effettivi fil-ħajja ta' kuljum. Kemm fl-assess tal-pulizija jew fil-rati se nippreparaw ukoll implementazzjoni se nippreparaw rapport komprensiv tal-EAW li se jkun um, publikat sitxur oħra u jiena nistenna bil-ħerqa rapport tal-Parlament Ewropew. Da se jaqbad it-fit mal-wot tal-Kummissjoni u se jifoka fuq in-nuqqasijiet operazzjonali tal-EAW. Jiena se analizza bir-reqqa proposti tal-Parlament biex nagħtu segwitu. Nizgurakom Permettuli illi bħala assisa tal-trattat il kummissjoni misa tżomm lura milli tinforza l-liġi komunitarja anki permezz ta' proċeduri ta' ksur meta jkun neċessarju u għaminnu wkoll għal leġislazzjoni tal-protezzjoni tad-dejta il kummissjoni eh, resqed żewġ stati quddiem il-qorti u talbiet għal penali għan nuqqas tal- tal-infurzar ta' din id-direttiva u għandna żewġ proċeduri wkoll ma' żewġ stati membri oħra fuq il-GDPR għandna bżonn naħdmu mill-qrib mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-bod tad dejta biex hekk ikonna applikazzjoni uniformi. F'Mejju, rapport fuq il-valutazzjoni tal-GDPR mod partikolari bħal huma t trasferimenti internazzjonali u l mekanizmi ta' konsistenza u kooperazzjoni fost l-autoritajiet ta' data se tiġi maħruġa. Aħna se nużaw il-kontribuzzjonijiet min-naħa tal-Kunsill mill-autoritajiet tal-protezzjoni ta' data u l-grupp tal-partit interessati fuq il-GDPR, ovvjament aħna qegħdin nistennew bil-ħerqa nirċevu l-kontribut min-naħa tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni Attwalment ukoll qed tkompli bil-eżerċizzju ta' reviżjoni li beda l-kolleġġ ta' qabel biex naraw li ma' tip ta' strumenti tal-pilastru eh, tielet pilastru hemm bżonn ikunu allinjati mad direttiva tal-inforzar il-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-protezzjoni tad-data illi eh, hija dovuta għal ħafna minnkom hawnhekk tirrappreżenta mudell għad-dinja kollha u jiena ferħan ngħidilkom illi l-Parlament tal-Korea tisfel daxxar adotta liġi illi se saħħaħ e, setat ta' inforzar e, tal-Awtorità Indipendenti tal Protezzjoni tad Data tal-Korea t'Isfel. Awtorità ta' Supervizjoni Indipendenti li għandha setat ta' inforzar huwa kriterju ewlenin għal kull tip ta' investigazzjoni. E, din il-bidla hija essenzjali attwalment qegħdin naħdmu mal kontraparti tagħna biex insibu soluzzjonijiet għal ċerti differenzi li baqgħu fost is-sistemi tagħna malan tagħna huwa adazzjoni ta' adekwatezza fil-xhur li ġejjin. Qabel ma nagħlaq, President, permettili ngħid kemmtejn fuq ix-xogħol tal-Kommissjoni fuq il-kwistjoni tal-AI. Mod partikolari dawn il-rabtiet ma' drittijiet fondamentali il-leġislazzjoni tad data ta' protezzjoni tad data u leġislazzjoni sekondarja se jħarsu drittijiet fondamentali eh, brabta mal-AI imma l-effettività tal- Akkid, drittijiet fondamentali tal-Unjoni Ewropea hija sfidata mill-kumplessità u opaċità ta' ċerti applikazzjonijiet ta' AI li l-autoritajiet ta' inforzar nazzjonali ma jistgħux iktar jifhmuhom anki l-qrati u għalhekk għandhom bżonn niżguraw illi l-awtoritajiet pubbliċi jkollhom l-abilità illi jeżerċitaw il-setat ta' superviżjoni tagħhom u dan allinjat mal-mandat tagħhom. Mm, jekk l-affarijiet ikunu ndaqs, il-superviżjoni fuq sistema ta' AI iktar ikun hemm bżonn ta' testjar. U għaldaqstant, anki l-audits esterni hemm bżonn jiġu żgurati fl-applikazzjonijiet illi joltu drittijiet fondamentali l-sviluppar ta' l-AI għabbażi ta' valuri maqsumin jista' jkun vantaġġ kompetittiv żminijiet fejn fiduċja fattur importanti ħafna għall iżvilupp u għall-użu ta' teknoloġiji ġodda għandna bżonn innovazzjoni tajba. U għalhekk il kummissjoni għandha l-intenzjoni li tippubblika fis 17 ta' frar white paper bil-qafas regolatorju futur tal-AI lan ewlieni huwa illi niżguraw illi l-AI jiġi żviluppata skont il-valuri Ewropej, skont il-prinċipji Ewropej u l leġiżlazzjoni eżistenti biex hekk ikun hemm disseminazzjoni ta' AI fuq is-suq waħdin diġitali u nipprovdu qafas ċaru previsibbli għall-operazzjonijiet. Il-pubblikazzjoni tal-white paper mbagħad jiġi segwita minn konsultazzjoni pubblika nittama illi din il prezentazzjoni ta' introduzzjoni tagħtkom stampa ġenerali tal-prijoritajiet attwali eh, tiegħi brabta mal-Kumitat Libe u ovvjament jiena nistenna bil-ħerqa mistoqsijiet u kummenti tagħkom. And for updating. Grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istadina tagħna llum u grazzi tal-li aġġornajtna fuq eh, kif qed jiżvolġu kwistjonijiet relevanti għal Komitat Libe. Issa l-ewwel ħan nisimgħu l-koordinaturi mbagħad wara għandna lista mhux ħażin ta' membri oħra li jixtiequ jagħmlu interventi wkoll. Bekk inħeġġiġkom iżommu mal-ħin allokat lilkom għaliex ser ikonna hekk il-rappreżentanti tal-Presidenza Kroata fl-ofsinarna eskwart. Il-koordinaturi kjoġobkom żommu ma' żewġ minuti biex jirna xinna natu l-kelma l-bqija tal-membri. Ħatibda Sinjora Mezzola. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna Kommissarju tal-li bat ritmu tajjeb avoljatek fl-ewwel ftit ġumat wara li ħadd il-ġurament tal-ħatra. Il-mandat tiegħek bħala Kummissarju tal-Ġustizzja ser ikun ikkaratterizzat mill-bidu mil ehm, tal-ħidma tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku illi ħadkun kisba importanti ħafna fil-qasam tal-infurzaj fl-Unjoni tagħna. Rajna l-kalkoli li saru vizavi risorsi li ħajkollu bżonn l-EPO biex jibda jaħdem u jisir kompletament funzjonali. Tista' tina ftit iżjed informazzjoni dwar x'tista' tagħmel il-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm budget xieraq u biex tiżgura illi l'Epo ikollu ir-riżorsi kollha li għandu bżonn biex jaħdem b'mod kompletament indipendenti. Kif se tiżgura illi il-budget illi għandu bżonn lepo mhux ser jingħatalu imma askaptu ta' prioritajiet oħra fil-qasam tal-ġustizzja. Per eżempju, kif ser qed tippjanaw illi l-qudiem LEPO u l ġast ikunu jistgħu jaħdmu eh, flimkien bl-istess pass. Meta kellna ismiħ tiegħek meta kont għadek kandidat għal kummissarju inti kont wet illi din is-sena jitwaqqaf jibda jaħdem il-mekkaniżmu dwar l-istat ta' dritt. Diġa semmejt xi ħaġa inti fl-introduzzjoni tiegħek imma nixtieq li tieni ftit iżjed dettalji fuq x'kalendarju għandek f'moħħok għal dan il-mekkaniżmu u x'taħseb dwar ir-rieda jew nuqqas ta' rieda li wara l-Kunsill biex ikun hemm progress fuq din il-kwistjoni prioritarja. Grazzi. Thank you very much. Is-Sinjura Sipela żewġ minuti. Iva, grazzi jiena nixtieq nitkellem fuq il-Brexit. Il-biraħ kanna seminar dwar id-deċiżjoni ta' adekwatezza u kont xejn sorpriża nisma illi l-Kummissjoni hija ottimista bl-evalwazzjoni u bil-sejbit kollha li saru hija ottimista illi kollox ikun lest sal-aħħar ta' din is-sena ġifieri 11-il xahar ieħor. Infakkar il kulħadd illi ir-Renju Unit li għadu membru tal-Unjoni Ewropea ikkopja b'mod illegali informazzjoni tal-żona Schengen. Eh, kien hemm eh, eh, ikkopjar massiv ta' data ta' Schengen li huma qalu li kien żball imma l-Aġenzija Ewropea qed ma kienu informati. Nfakkar ukoll fil-pariri ta' l-Avukat Ġenerali dwar iż-żamma tad-dejta. Huwa kien qal li anka l-Awtorità tar-Renju Unit tal-Protezzjoni tad-Dejta mhijiex kuntenta bl-implementazzjoni tal- Eh, regolament dwar protezzjoni tad data speċjalment fejn jidħlu eżenzjonijiet li għandhom xaqsmu mal-immigrazzjoni. Dana jista' jwassal għal problemi kbar biex iċ-ċittadini Ewropej fir-Renju Unit ikollhom aċċess drittijiet kollha tagħhom. Barra minn hekk ir-Renju Unit huwa membru tal-ekim sejja Five Eyes Spies Network illi hija xi ħaġa li kienet ikkritikata wkoll mill-qorti diġà. Allura nsaqsik x'qed isir dwar dan. U ħaġa oħra x'qed isir biex niżguraw illi fin-negozjati tagħna mar-Renju Unit qatt musar nimminaw l-standards u l-valuri li aħna eh, suppost dejjem li nipproteġu. Ħa nitkellem ukoll fuq il-e-evidence, il-provi elettroniċi. Eh, ħaġa tajba li inti qed toffri li tispjega l-konsekwenzi imma aħna il-konsekwenzi jiena niddiskutuha niddispjaċini. Konna nippreferi kieku intom għam magħna qabel Inti semmejt l-litra tal-prosekuturi, ma hemm ħafna atturi differenti, involuti, u lanqas il-prosekuturi stess mumma kontenti 100% bil-proposta ta'kom, ġifiri, aħna l-pozizjoni ta'kom nafu xinija, nafu li ħat id-defendu lila. Naf li diġa' tħaltu kol f'batti bekki ma' ċertu gruppi politiċi fil-parlament biex inti tiddefendi l-pozizjoni ta'kom. Pero, eh, ħodqa xejn paċenzja, aħna l-parlament għawek għan defendu l-pozizjoni ta'na u għalek kollox rrit jissolva fit trialogu. Dwar il-kalendarju, jiddispjaċini maħna l-kalendarju ta'na u koll, U eh, inti t-rispetta l-kalendarju tagħna wkoll. Grazzi ħafna, Sinjura Indveld. Chair and good morning, Commissioner. Pleasure to see you here before. Grazzi ħafna, Kummissarju. Etniħu għost gost narak hawnhekk fil-kumitat tagħna ħalli prova ma nirrepetix ta' kelli diġà intqal mill-kollegi tiegħi Signora Mezzola u Signora Sipel. Nibda billi nilqa' bidejja miftuħa il-fatt li ħatoħorġu l-ewwel rapport annwali dwar l-istat ta' dritt. Dana ser jinħareġ iżjed tard din is-sena. Jiena ex rapporter tal- um, l-ekim sejjaħ il-pat DFR, il-demokrazija u drittijiet fundamentali. U għalek dina xaħġa li verament il axħa Pero, nħedġeċ il-Komissjoni biex tal-linja eh, dan il-rapport iżjed mal- um, ma dak li dejjem ħambaq fuq il-Parlament. Ġifieri tiffukawx biss fuq l-istat ta' dritt manka fuq id-demokrazija, drittijiet fundamentali, dawn huma kollha kwistjonijiet eh, li ma tistax tifridhom mhux hekk. Tajjeb ukoll ir-rapport ikun fih rekomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż u li ma jserraħx biss fuq informazzjoni li tingħata mill-gvernijiet nazzjonali għal raġunijiet ovvji. Barra minnek nil-alfat ukoll li dan ir-rapport ħajġi diskuss mhux biss f'dan f'din il-Kamra imma anke fil-Kummissjoni u fil konsilla għax kif qalet is-Sinjura Mezzola il konsilla għandna bżonn inġaqal xi ftit tajjeb li nżommu tajjeb involut. Kumment ieħor Il-Kommissjoni wkoll trid tirrispetta l-istat ta' dritt, kif qalet is-Sinjura Sipel. U hemm xejra, naturalment fil-Kommissjoni li għaddew mhux f'din tissa, ma x-xejra hija li l-Kummissjoni tinjora kompletament is-sentenzi u l-opinjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja u inkalla Qorti ta' Strasburgu u tippretendi mbagħad bl-akbar ċiniżmu illi ċ-ċittadini qogħdu jiftħu l-każijiet il-qorti biex jaslu fejn għandhom jaslu. Per eżempju, nsemmi l-kwistjoni tal-Privacy Shield u Sur Shims, mek il-Kommissjoni nafu la ma tantx għamlet xogħla, jiġifieri jiena nixtieq illi il-proposti tagħkom jirrispettaw il-pariri u sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fuq l-istrumenti tal-protezzjoni tad-data, intom ettu illi se taġġornaw it-tielet pilastru sewwa fimt u dwar l-implementazzjoni tal-GDPR, naħseb li qed isir dejjem iżjed ċar illi l-implementazzjoni mhijiex tajba biżejjed, forsi dan għandu x'jaqsam mal-fatt li l-istati membri ma jallokawx biżejjed riżorsi lill awtoritajiet tagħhom tal-protezzjoni tad-data. Imma qed nara ċertu timidezza. Isu ma tantx hemm rrida qawwija u nsaqsi x'ħajsir dwar dan dwar il-GDPR anka fil-kontest ta' Brexit. Grazzi ħafna. President jerġa' jfakkar li l-kellima biex iżommu ma' żewġ minuti biex ikun hemm ħin għal kulħadd. Biex bekk il-membri kollha Eh, ikollhom ċans intervjenu l-kummissarju mbagħad ikolli ċans wieġeb kif jixtieq għall-mistoqsijiet. Uh, speaker, which is Mrs. Strick for the Greens. Thank you, Chair, and also thank you. Signora Strick fisem il-ħodor, grazzi ħafna President u grazzi li sir Rangers tal-lina għatmana dal-ħodu. Xtaqt najt li aħna kontenti naraw l-ambizjoni li għandek biex eh, ikun hemm iżjed infurzar tal-istat ta' dritt dan inti Rejtu bil-miżuri li ħabbart ġimgħa l-oħra. Ħerqanin issa li konna fidejna l-ewwel rapport annwali. Anna korzi ta' kbira nkunu nafu kemm ser ikun fih informazzjoni konkreta. U jekk ser iġibx l-informazzjoni tiegħu minn ejjun differenti. Ħajkun interessanti naraw kif se tiżguraw li jkun hemm livell xieraq ta' indipendenza ta' dan ir-rapport. Ehm, U għabbażi ta' xiex ħatamlu rakkomandazzjonijiet ta'kom nittama li jkun hemm ukoll bizzejiet rakkomandazzjonijiet l-istati membri. U għalhekk forsi ma nafx tista' xittina zjed dettalji dwar kif ser ikun ir-rapport u bliema metodoloġija ser jitħejja. Kif taf aħna nixtiequ li l-Kummissjoni turi iżjed ambizzjoni biex ikonna mekkaniżmu iżjed fil li kun jista' jintuża f'fażijiet differenti tal-proċess u jkun jinkludi wkoll iżjed inċentivi. Kemm ftik prevenzjoni sambat li iżjed rimedju estremi ġifiri artiklu 7. Però hemm ħafna fażijiet fin-nofs u xekk li wkoll eh, iridu jkunu msemmija. Il-Kummissjoni eh, xanda f'moħħa li tserraħ fuq dan il-mekkanizmu biss jew imbagħad ikun hemm inċentivi ulterjuri. Ser issir evalwazzjoni tar rapporti annwali biex taraw jekk ikunx hemm bżonn li jsir iżjed apparti mir-rapporti. U meta taħseb li għandu jsir dan? Taħseb li huwa li nserħu fuq il-reazzjoni tal-Istati membri u għandu jkun hemm passi ulterjuri. U jekk ikun hemm każijiet li naslu sal-estremità ta' artiklu 7 Naturalment, dawk il-każijiet in-nuqqas tarida politika jfisser li diffiċli li l-Kunsill jieħu azzjoni. Il-Kummissjoni għalhekk insaqsi. Eh, x'tagħmel f'każ illi eh, ikun hemm bżonn pereżempju li jitresqu ilmenti ripetuti lil ċertu stati membri illi jonqsu ripetutament milli jirrispettaw l-istat ta' dritt. L-aħħar mistoqsija tiegħi hija dwar il-fiduċja reċiproka fil-kooperazzjoni kriminali. Nafu li wkoll hemm ir-riskju hemmhekk illi l-standards tal-istat ta' dritt jitnaqru ftit ftit. Il-Kommissjoni taħseb li hemm bżonn iżjed armonizzazzjoni fuq il-salvagwardji proċedurali, taħseb li daw għandhom ikunu iżjed eh, spjegati iżjed konkretament fil-leġislazzjoni tagħna? Issa l-ID, l-Onorevoli Tardino, fisem l-ID miex edha wek? Mela naddu għal-koordinatriċi tal-koordinatur tal-ICR, Sur Jaki. Eh, dziękuję panie. Grazie ħafna, President, eh, kollegi. Grazie ħafna, Sur komissarju, jina nishtiq nibda billi l ewwel net. Nirringrazzjak tal-fat illi semmejtna, illi fakkajtna fil- pakket li ser ikun hemm bżonn biex niġġieldu kontra l-kriminalità fl-Unjoni Ewropea. Kif taf eh, hemm pożizzjoni tal-Parlament diġà u eh, il-Kummissarju, sur Kummissarju fakkarna wkoll kemm importanti li jkun hemm rispett ta' drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. li hija xi ħaġa li taqa' fil-portafol tiegħek. U għalhekk insaqsik Ir-rispetta drittijiet fundamentali, speċjalment dritt numru 12 li jgħid li kull persuna għandha dritt li eh, tesprimi ruħa fuq livelli differenti. X'taf tgħidilna fuq dan id-dritt partikolari u kemm qed jiġi rispettat fi Franza għaliex għaliex ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm protesti minn persuni li jaħdmu fil-qasam tal-ġustizzja. U eh, dawna ġew majra fit-toroq f'Pariġi u insultati. U għalhekk, Sur Kummissarju, xtaqt insaqsik, jekk taħsibx li għandu xisir xi ħaġa f'dan il-każ ta' ksur ta' drittijiet fundamentali. Id-drittijiet iridu jkunu ndaqs fl-istati membri kollha. Eh, m'għandux ikun hemm diskrepanzi u xek. U ħanajt xi ħaġa issa illi għandax taqsam mal-Polonja wkoll. Ħanitkellem fuq l-attivazzjoni ta' artiklu 7 fil-kas tal-Polonja. Dan il-proċess e, se jasal fit-tmimu, ħajkun hemm votazzjoni, x'ser jiġri eżattament. Għaliex mid-dera sissa l-akkużi li kunem kienu eh, minħabba eh, interferenza politika, innu ta' indipendenza fil-ġudikatura u l-mod kif jintazlu l-imħalfin fil-qrati. Però hemm pajjiżi oħra wkoll fejn l-imħalfin jiġu maħtura ehm, mill-politiċi, skont kriterji politiċi, ġifieri jiena nsaqsi dan l-istess proċess ħad applikawh lil pajjiżi l-istati membri oħra jew lil Polonja biss. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ernst. Grazzi. Jiena wkoll nixtieq nirringrazzjak tal-preżentazzjoni tiegħek sur Kummissarju. Kif spiss jiġri l-istat ta' dritt eh, ikun spiss il-protagonist tad dibattiti tagħna. Kif qed jiġri llum fil-fatt. Dwar ir-rapport annwali. Eh, mela, eh, naħseb li l-mekkanizmu li għanna biex nsaħħu l-istat ta' dritt għandu bżonn illi jissaħħaf ftit iżjed u hemm bżonn ukoll li jsiru rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal kull pajjiż. Ir-rakkomandazzjonijiet ħaġa tajba, però ma nistgħux ninjoraw lanqas l-implementazzjoni u jekk ma jkunx hemm implementazzjoni mela lanqas hemm bżonn illi noqogħdu niddiskutu proposti ġodda l leġiżlazzjoni. Inutli niddiskutu affarijiet ġodda jekk ma jkunx hemm implementazzjoni ta' dak li diġà għandna. Fuq li evidence, jiena naqbel mal-pożizzjoni tar-rapporter Aħna fil-grupp tagħna il-pożizzjoni hija illi mhux qed nifmu sewa sew x'nija il-loġika wara il-proposta tal-Kummissarju. Fuq il-GDPR fil-fema tagħna bżonn niddiskutu sew l-implementazzjoni. Nafu li hemm ħafna problemi bl-implementazzjoni u nixtiequ li l-GDPR tiġi applikata b'mod uniformi ma rridux li jkun hemm diskrepanzi jew problemi bil-protezzjoni tad-data. Bekk ma nixtiequx sempliċi rapporti ma nixtiequ konsultazzjoni u diskużja diskussjonijiet. We'll complete the round Iva sur komissarju, eh, qed nara t-tihonoti, t tieħu noti, qed tal- mistoqsijiet li qed isirulek nissuġġerixxi li nisimgħu l-bqija tal-mistoqsijiet biex bekk nifrankaw il-ħin. Imbagħad inti sur Kommissarju twieġeb fl-aħħar. Ħalli nevitaw li ma jkollniex ħin għal kulħadd. Infakkar li l-kalima biex iżommu mal-ħin allokat lilhom minuta jew minuta u nofs li zjed biex il-Kummissarju jkun jista' jwieġeb sew. Please, Mr. Hidvegi. Thank you, that came earlier than I thought. Is-sur Hidvegi, iva, dejt il-kelma zjed kmini mill ħsibt. Grazzi ħafna Kummissarju tax-xogħol tajjeb illi tagħmel u nawguralek. Ħanitkellem fuq l-istat ta' dritt. L-istat ta' dritt huwa il-ġebla ta' xewka ta' demokrazija kollha u anka tal-Unjoni Ewropea. Għalija, hemm ċertu pilastri ewlenin fosthom oġġettività u li jkun hemm level playing field. Nemmen importanti li nżommu mal-fatti mhux mal-kampanji politiċi jew ma' kwistjonijiet li huma allegali. Aħna f'dawn l-aħħar xhur dejjem kritikajna l-fatt li m'hemmx biżejjed oġġettività. Rajna li kien hemm abbuż għal kwistjonijiet ideoloġiċi U dan imur kontra, mhux biss l-istat ta' dritt imma jmur jaħdem kontra l-istabilità tal-Unjoni Ewropea. U jnaqqar mill-kunċett innifsu ta' stat ta' dritt. Jina dak li jagħmel il-Kummissarju eh, Timmermans per eżempju fil-mandat li għadda rajta bħala xi ħaġa iżjed eh, skont il-linja politika tiegħu iżjed mill-iskont kriterji oġġettivi u għalhekk Sur Kummissarju nixtieq insaqsik Kif tista' kif x'nistgħu nagħmlu biex l-oġġettività ssir parti mid-diskussjoni dwar l-istat ta' dritt. Meta jkun hemm diskussjoni bejn istati membri dwar l-istat ta' dritt, kif nistgħu niżguraw li diskussjoni tkun bilanċata u tkun ibbażata fuq fatti mhux fuq kampanji politiċi. Is-Sinjura e, Barli, grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nitkellem fuq l-istat ta' dritt. Għandi mistoqsija speċifika dwar stat membru partikolari, il-Polonja. Emmek rajna 30 mill-lekk imsejħa riformi ġudizzjarji f'temp terba snin xi ħaġa li qatt ma konna rajnija qabel. U jiena nirringrazzja aktar li semmejt ukoll l-azzjonijiet disciplinari fil- rati tal-ġustizzja. Fil-fema tiegħi fil-każ tal-Polonja hemm ħafna regoli li huma problematiċi u għalhekk insaqsik xinu ma' rekwiżiti biex intom tirrikorru għal qorti tal-ġustizzja u x'inhu għal limitu massimu ta' żmien, kemm tistgħu tistennew intom qabel tirrikorru għalija. Grazzi. Kju Miss Vale, Miss Becca. Signora, anzi, Sur Becca. Grazzi ħafna, grazzi Kommissarju tal-liqija ta' Wekmana. Jina wkoll nixtieq nilqa x-xogħol kollu illi qed tagħmel inti fuq l-istat ta' dritt u ħaġa tajba li ħajġi preżentat l-ewwel rapport iżjed tard din is-sena. Kif taf għandek l-appoġġ ta' dan il-Kumitat u tal-Parlament f'din l-kwistjoni tal-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt. Din hija ħaġa kruċjali mhux biss għall-Ungerija u għall-Polonja, imma biex nuru liċ ċittadini kollha li aħna qegħdin hemmhekk biex nipproteġu drittijiet tagħhom, id-demokrazija u mm, l-istat ta' dritt. U għalhekk il-Parlament diġà sejjaħ biex dan il-mekkaniżmu jiġi mnaqqax fiftajim ftehim interistituzzjonali bejn it-tlet istituzzjonijiet. Naturalment aħna nilqaw dak li qed tinti fuq l-aspett dialogu informali bejn l-istituzzjonijiet, però fil-fema tagħna il-mekkanizmu irid isir leġittimu u irid isir legalment vinkolanti permezz tal ftajim li qed insemmi. Issa nagħmel kumment u mistoqsija. Il-kumment l-ewwel Inti qed li dan il-mekkaniżmu m'għandux jitqis bħala sostitut tal-proċedura ta' artiklu 7, anzi jrid jikkumplementa u naqbel miegħek dwar dan. L-aħħar ħaġa fuq il-budget. Inti x'taħseb li rabta bejn eh, dan ir-regolament u l-kondizzjonalità tal-istat ta' dritt u il rapport illi ser tkun qed taħdmu fuqu. Kazzi ħafna sur Ranġel. Thank you, Chair. Uh, Grazzi tassew, President, jinsenżon fil-qosor u niskuża ruħi għax se jkolli nitlaq għax għandi konferenza li għadha d-dejja bħalissa. Nixtieq nitolbok tajdilna jekk ux beħsib kont waqfu mekanizmu permanenti li jevalwa l-istat ta' dritt, għaliex waħda mill-affarijiet illi naħseb illi mhux taħdem fil-kontroll permezz ta' artiklu 7 hija minħabba l-fatt li qed niffukaw fuq pajjiżi partikolari b'tali mod illi ma jissalvagwardjax id-dinjità ta' dak l-istat u tal-ċittadini ta' dak l-istat. Jekk ikollna mekkaniżmu permanenti li jkun ġust għas 27 stat membru, mela naħseb li nkunu nistgħu nevitaw din is-sistema li fl-opinjoni tiegħi ma tantx hija ġusta, din l-evalwazzjoni inġusta fl-opinjoni tiegħi. Insaqsik għalhekk x'inhuma l-passi li beħsieba tieħu l-Kummissjoni biex tistabilixxi dan il-mekkaniżmu permanenti. Grazzi l-Onorevoli Kinici, jekk jogħġbok. Grazzi President, grazzi Kummissarju Reinders tal-li qiegħed magħna hawnhekk illum. Jiena nixtieq nagħmilek mistoqsija dejjem f'dak l-għandu x'aqsam ma' tisħiħ tal-istat ta' dritt. Għaliex l-istat ta' dritt l-lum il-ġurnata huwa għamedet minn bosta forum differenti ta' kriminalità, it-terrorizmu u l-kriminalità organizzata li hija dejjem aktar tinfresh madwar l-Ewropa u li responsabbli għal ħafna reati. Kif sar fil-leġislatura preċedenti dwar il reġistrazzjoni tal terrorizmu ma nistawx nitkellmu dwar dan is-suġġett għal ġida kontra terrorizmu jekk jekk ma jkollniex politika Ewropea jiġifieri jekk ma jkollniex leġiżlazzjoni li teleb id-diskrepanzi legali li jeżistu fost l-istati membri fuq dan is-suġġett. Qablek smajna l-President tal-Eurojust illi għalilna kif grazzi għal kooperazzjoni li anke tiebet f'dawn l-aħħar ġranet u anke l-ħidma li saret mill-Jura Just, jistaw jiġu meluba dawn id-diskrepanzi. Iżda fil-verità dawn id-diskrepanzi joħolqu eh, diskrepanzi illi l-kriminalità organizzata kapaċi tisfrutta U għalhekk fl-opinjoni tiegħi jridu noħolqu leġiżlazzjoni Ewropea uniformi li jkollha bażi komuni, definizzjoni komuni tal-kriminalità organizzata u li tmur li lin minn dik ta' deċiżjoni qafas tal-2018 841 li ġiet ikkonfermata wkoll mill-Kummissjoni biex ikun hemm armonizzazzjoni ta' din il-leġislazzjoni. U fl-istess waqt nixtieq nirringrazzjak tal-li weġibt li kont se nammillek fuq id-dħul fis-seħ tal-Epo. Grazzi. Senjora Pagasur Tundua. Grazzi l-Onorevoli Pagasur Tundua jekk joġbok. Grazzi, ħafna jiena nixtieq nisieħeb għall-mistoqsija ta' Sinjura Kinnici. Il-kriminalità organizzata mbidlet u hemm bżonn illi ehm, naffaċċaw mod effettiv għaliex eh, inkella ser ikun ta' teddida anka l-integrità tad-demokrazija f'ċertu pajjiżi tagħna. Għandi ċertu mistoqsijiet oħra, l-ewwel waħda hija dwar il-pakket għal-vitmi. Il-Kummissjoni se tikkonsidra dak li suġġerixxa l-Parlament dwar il-nuqqasijiet ehm, gravi li hemm fl-applikazzjoni tad direttiva tal-2012 Aħna fil-fema tagħna Ir-reati, kwalunkwe tip ta' reat illi jiġġenera vittma, dawk il-vittmi mbagħad iridu jiġu konsidrati wkoll. U jiena nimmaġina illi se żommu f'moħħkom ukoll id-direttiva tal-2017 dwar il-terrorizmu u jekk hux se tikkonsidraw ukoll il-direttiva tal-2018 li semmi il-bżonn li nevitaw li kunem eh, persuni li jispiċċaw vitmi darbtejn. L-aħħar mistoqsija tiegħi dwar l-intelligenza artifiċjali li veru li artifiċjali ma ma tistax taħdem kontra il-bnedmin u xekk kontra drittijiet fundamentali tagħhom. Sinti semmejt il-kwistjoni tal-kompetittività fl-Ewropa u jina nixtieq inkun naf kif jidħol f'dan kollu possibilità li kunem hemm liġi fuq il-facial recognition. Grazzi. Thank you, Chair, and uh, thank you, Commission. Naddu għal li missis l-Onorevoli Bilġi, grazzi ta' sew President, grazzi l-Kommissarju għal dan l-iskambju għat nuhu għost nisma li inti għet id-daħal fil-qalba tal prioritajiet tijak il-kwistjonijiet relatati ma l-istat ta' dritt. Issa, naħseb li huwa ferm importanti illi din l-inizjattiva tippubblika r-rapport annwali tal-Kummissjoni biex ikollna semestru Ewropew dwar l-istat tad dritt fejn ikunu parteċipi l-istituzzjonijiet Ewropej kollha. Naħseb li din tkun xi ħaġa li tgħinna lkoll. U għalhekk xtaqt nitkellem dwar l-ambitu tal-ewwel rapport se tippubblikaw. Iva huwa l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba iżda ser tiffokaw fuq miżuri ta' prevenzjoni jew inkella ser tallokaw ukoll miżuri punittivi ġifiri kastigatorji għabbażi ta' l-evawazzjoni li ser tippubblikaw. Din hija wkoll kwistjoni pjuttost politika u se ssir ukoll parti mill-iskambju politiku tagħna. Il-mistoqsija tiegħi hi se tkun l istrateġija ta' komunikazzjoni tagħkom qabel ma jħuġ dawn ir-rapporti biex anke tantiċipaw il-vuċijiet ta' kritiċi ta' xettiċi anke fil konsil u bnadi oħra għaliex naħseb li dan huwa importanti mhux biss x'jiġi ippubblikat imma kif jiġi ikkomunikat. Għandkom xi forma ta' strateġija f'dan ir rikward Grazzi l-Onorevoli Cinċeva jekk jogħġba, grazzi tassew President, grazzi Kummissarju għall-informazzjoni kollha illi tajtna. Jiena nixtieq nixbitlek l-attenzjoni għal element wieħed tal-istat tad dritt ta' dan il-mekkanizmu mekkaniżmu il-ġlieda kontra l korruzzjoni il-għanna sfida ta' korruzzjoni fl-istati membri li ma ġewx smaqti bizzejiet, ma ġewx ma bastarniex tajja għalihom. U għalhekk m'hemmx strateġija f'saħħitha kontra l-korruzzjoni. Nista' nifhem li l-ġlieda kontra l-korruzzjoni hija kwistjoni diffiċli u li ħafna persuni jridu jevitaw dan is-suġġett pjuttost tossiku. Jiena ġejja mill-Bulgarija fejn il-korruzzjoni qed twassal għal ħafna ħsara fl-oqsma politiċi kollha. Dan iwassal ukoll għal ħafna euroxettiċiżmu aħna l-iktar parti fraġli fil-katina Ewropea u kif taf il-katina f'saħħitha daqs kull eh, parti eh, tagħha. Intom beħsiebkom tagħtu priorità l-ġrida kontra l-korruzzjoni mhux biss fih dan il-qafas tal-istat ta' dritt, imma anke bħala eh, politika Ewropea kompluta. X'tip ta' miżuri u proposti nistgħu nistennew mill-Kummissjoni fil-qasam ta' kontra l-korruzzjoni. Imbagħad fuq l-EPO Kemm se tkun effiċjenti l-EPO? E, smajna li t-tim tagħhom se jkun limitat bl-ammont ta' esperti li għandhom disponibbli għalihom. Grazzi tas l-Onorevoli Tugaru jekk joġba, grazzi tassew nilqawk Mana kummissarju nawguralek għall ħidma li tissir f'dan il-mandat. Għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel fuq l-EPO naf ukoll li l-kollegi diġi saqsewk. Iżda, hija priorità tal-Kummissjoni, qed nħu gost nisma' li hija priorità tal-Kummissjoni, iżda il-Kummissjoni preċedenti ma tax biżejjed valur il-ħtiġijiet ta' ħaddiema tal-IPPO u l-finanzjament li kien hemm bżonn biex nagħtik eżempju fil-qosor 32.5 ġew imbasra għal 900 każ. Ir-Rumanija biss għandha biss għandha 900 każ għaddej ta' frodi fil-fondi Ewropej kull sena u ħafna aktar prosekuturi li qegħdin jaħdmu fuq dawn il-każijiet. Għandkom stima tal-ammont ta' każijiet u ħtiġijiet għal l-IPPO u kif beħsiebkom tindirizzaw din il-kwistjoni biex aħna nkunu nistgħu naraw kif se nsaħħu l-interessi finanzjarji Ewropej imbagħad il-tweġiba koordinata f'dak l-għandu ma mal-korruzzjoni il-kriminalità organizzata, l-ħasil tal-flus, din nsemminja wkoll fil-plenarja. Mhux biżżejjed dak li qed nagħmlu kif beħsibkom tindirizzaw x'inhuma l-passi li jmiss. Grazzi tas l-Onorevoli Tope. Grazzi tassew, President, grazzi Kummissarju. Peress li l-Kummissarju huwa responsabbli għal kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati membri, jiena għandi mistoqsija dwar l-opportunità li l-Istati membri jieħdu deċiżjonijiet ta' deportazzjoni ta' liġu eh, li batu lura fil-pajjiż persuni li jkunu ġew ehm, li kollom sentenza kriminali li kunu qegħdin jieħdu vantaġġ mill-moviment ħieles u rridu insaħħu l-isforzi tagħna f'dak għandu x'jaqsam mal-kooperazzjoni bejn awtoritajiet tal-pulizija u f'dak għandu x'jaqsam ukoll ma' dawn ir-reati serji. Mela aħna għandna l-opportunità li nieħdu deċiżjonijiet aħna stess, iżda sfortunatament ħafna drabi dawn ir-reati, dawn il-kriminali jiffukaw fuq is-serq. Iżda qed naraw ukoll illi dan il-qafas Ewropew iwassal sabiex il-deċiżjonijiet huma iktar l-istat ta' deċiżjonijiet huma iktar limitati jekk ikunu ċittadini Ewropej meta qabla meta ma jkunux u għalhekk il-Kummissjoni beħsieba tieħu inizjattivi sabiex tiffaċilita dan għaliex dan huwa eżempju konkret li qed nagħti, pereżempju f'pajjiżi fl-Iżvezja fejn 70% tas-serq kollu li jsir jitwettaq minn dawn il-gangs il kriminali li nippruvaw niġilduhom bil-awtoritajiet tagħna u nagħtuhom is-sentenza iżda m'għandniex l-opportunità li nibatuhom lura pajjiżhom għaliex huma ċittadini Ewropej. Grazzi, l-Onorevoli Spurek. President Kommissarju, Issa għaddew 25 xahar minn meta bdew proċeduri kontra l polonja Sfortunatament l-affarijiet ma marrux għall-aħjar anzi huma qar għaliex safrattant il-gvern ta' inizjattivi eh, taħt anke kontra il-sistema ġudizzjarja Polakka. Kellna dibattitu fil-plenarja u il-ħamis adottan riżoluzzjoni importanti ħafna apparti minn hekk Għanna koll il-mozzjoni qorti Ewropea tal-Ġustizja għal miżuri temporani. Il-mistoqsija tiegħi hija issa ximis kif dan il-mekkanizmu ser jorbot mal-fondi Ewropej hemm xi forma ta' pjantazzjoni tal-Kummissjoni fir rigward ta' dan il-mekkaniżmu, hemm xi ideat konkreti ta' kif nistgħu niddefendu l-awtoritajiet lokali u anke benefiċjarji oħra kontra l-effetti ta' dawn it-tip ta' mekkaniżmi u se jkun hemm bżonn li nemendaw trattati Ewropej sabiex dan il-mekkaniżmu jkun jista' jaħdem u jassigura dan. Grazzi. Ju, Senjor Sarsalejos. onorevoli Sarsalejos. Thank you, Chair. Well, with permission of... Grazzi, President. Nixtieq nirringrazzja l-Kommissarju l-prezentazzjoni tiegħu u nirringrazzjakom għal dak li jettu jiex ħagġa li nil-qawa għaliex jagħtina anke perspettiva ta' ħidma bejn dan il-Kumitat u l-Kummissjoni li hija tassew meħtieġa biex aħna nkunu nistgħu tassew nilħqu l-irwol li għandna qudiemna. Jiġifieri istituzzjonijiet li jaħdmu kif suppost u insaħħu l ġlieda kontra l-kriminalità għal Ewropa iktar sigura. Jiena nappoġġa l-iżvilupp ta' dan il-mekkaniżmu ġdid dwar istat ta' dritt, dan il-mekkaniżmu li ħabbartu. Ovvjament id-dettalji huma importanti u nittama illi tkunu tistgħu tinformaw il dan il-kumitat u tispjegawlna id-dettall ta' din il-proċedura u kif dan il-mekkaniżmu se jkun qed jaħdem. Din hija xi ħaġa importanti ferm. u se tkun ukoll tweġiba għad-domanda tal-pubbliku. Nixtieq insemmi wkoll ir-rapport tal-Kummissjoni dwar il-mandat tar-rest Ewropew fejn se jkollna bosta elementi ta' studju li jridu jiġu diskussi aħna diġà infatti bdejna naħdmu fuq eh, rapport ta' implementazzjoni u nittama li se nkunu nistgħu nkomplu nibnu fuq dak li diġà ksibna li huwa ħafna u biex anke nagħmlu progress biex nipperfezzjonaw dan il-mekkaniżmu u sabiex jaħdem anke ħafna ħjar biex nkunu nistgħu niksbu l-għannijiet tiegħu. Grazzi. Madam Kelea. Merci beaucoup. Euh, Grazzi ħafna. Eh, grazzi lill-Kummissarju Renders kif qalet il-kollega tiegħi. Nifraħlek xo sbieħ, tajjeb tajjeb issa xammar u tibda mal-ewwel taħdem biex tavvanza dawn il-files u aħna kuntenti ħafna mela żewġ mistoqsijiet kif diġà qalu l ma ta' qabli. Tisa' tilabra ftit fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja, eh, smajna mill-Eurojust, kif nistgħu ikonna performance aħjar, morru iktar lilin. U t-tieni mistoqsija fl-ittra tagħha il-Presidenza van der Leyen saqsitek biex taħdem biex il-Polizija Ġudizzjarja tkun tista' wkoll tikkontribwixxi għal ġlieda kontra terrorizmu u l-estremiżmu kif ukoll l-aspetti kollha tas-sigurtà. Ma tantx tkellimna fuq dan l-aħħar aspett. Matul il-kampanja aħna għadna mmorru sa FBI Ewropea dan huwa lan imma ċ-ċittadini tagħna jistennew iktar effiċenza. U l-mafjużi u l delinkwenti jafu, ilhom jafu kif jistgħu jilagħbu ma' dawn is-sistemi ġudizzjarji differenti, tista' talabra xi ftit fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja Ewropea iktar effiċenti biex neħu dan lan. Grazzi. Pelletier. Signora Pelletier, grazzi ħafna President. Bonġu. Nixtieq nitkellem fuq il-ħabsijiet Ewropej, sitwazzjoni degradanti ħafna u se nitkellem fuq id-drittijiet tal-ħabsin għal meta jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom tal-libertajiet. 36 eh, persuni, pereżempju fil-Portugal, eh, iktar mija fil-Italja, Franza, anke fir rumanija u għalhekk sur Kummissarju din naraw li qorti Ewropea tal diritti fondamentali tikkondanna regolarment il-gvernijiet għax imorru kontra l-artiklu 3 ta' dritt fondamentali bħall Portugal uh, u l-Portugal. U għalhekk hemm dan ir-riskju uh, ta' kundizzjoni ħsiena ta' detenzjoni u għaxar stati jirrifjutaw li jimplementaw li AW li jiġu minn 11 il-pajjiż liħor u għalhekk jiena nsaqsi inti se timpenja ruħek biex issaħħi saħħa id-drittijiet ta' detenuti biex ikun hemm fiduċja mill-ġdid fis-sistema ġudizzjarja tal-istati. Membri, grazzi. Merci, Mr. Peters. Grazzi l-Onorevoli Peters. Grazzi tassew. Kummissarju għal din l-informazzjoni u tal-li tinsab magħna llum għandi mistoqsija dwar l-AI inti semmejt id-drittijiet fundamentali u l-fatt li fi frar se jkun hemm white paper ftit ta' xurilu inti nedejt ukoll il-qafas li se jkun anke element orizzontali u anke elementi li huma eh, vertikali dan huwa għadu parti minn dak li ser tħabbru fi frar Grazzi Naddu għall-onorevoli li miss, grazzi sew kummissarju għal-prezentazzjoni tijek. Nemmen li bid-dikrazzjoni tijak ta' kooperazzjoni se nkunu edin naħdmu tajjeb ħafna f'dan il-mandat, edin neħxu fi żmien fejn il-portafolli inti responsabli għalih u dak ta' Sinra Jurova huwa importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. Inti semmejt ukoll bosta affarijiet fost oħrajn il-fatt li l-internet mhuwiex ximkien fejn m'hemmx impunita semmi id-drittijiet tal-vittmi, intelligenz eh, artifiċjali l-AI u dak kollu li jaffettwa drittijiet tal-bniedem. F'dan il-kuntest inti taf ovvjament illi hemm ħafna kampanji ta' mibeda, speċjalment f'ċertu stati membri, li ħafna drabi jkunu mirati mhux kontra il-membri fil-politika biss, manka kontra mħalfin. Smajna anke dwar kampanja fejn anke stors fil-Ministru tal-Ġustizzja, iżda dan ikun anke immirat lejn uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropej, l-istituzzjonijiet Ewropej u oħrajn. Ħafna drabi dawn ikunu akkumpanjati minn kampanji ta' informazzjoni żbaljata u din hija xi ħaġa perikoluża għal kulħadd għaliex tgħeddet id-drittijiet tal-bniedem twassal sabiex ikollna vittmi fis-soċjetajiet tagħna u għalhekk bħala Kummissjoni Ewropea intom għandkom xi forma ta' strateġija imħejjija kontra dan il-fenomenu li qed isir dejjem iktar komuni xtaqt insaqsi wkoll dwar il-kontest ta' dan fih dan il-white paper li ħabbartu. Grazzi. Grazzi tassew, lestejna bekk il-lista ta' kelliema, grazzi tal-li provajtu zomu mal-ħin il kummissjoni Iva, qed nara iktar membri li jixtiequ jitkellmu, jiddispjaċini Mela, inkomplu bil lista ta' kelliema. Surtu Dorace, għandi xi mistoqsijiet ħamilhom malajr fuq eh, l-istrateġija tal-vitmi għall-2024 jekk fimtek sew. ma tnamlu xejn ta' barra minn hawn hawnhekk għalfejn qed isir daqshekk tard naf li ma jistax isir kollox. Eh, fl-ewwel sena imma li dan nħallu ħalla aħħar sena tal-mandat mela fim tħażin, alright, ma jimpurtax. Issa fuq li PPO biex inkompli nżid mal-mistoqsijiet relatati mar-riżorsi eh, eh, anke budgetari, ma nafx jekk fimx ħażin għal darbohra jekk tista' tiċċara aħjar. Bħalissa li PPO qiegħed fil-kapitlu budgetarju li huma flimkien l-aġenziji l-oħra. Għalhekk għandek il-kwistjoni ta' kompetizzjoni bejn l-aġenziji li ma waħda minnhom hija importanti l-iktar li PPO u l-Eurojust. Eh, li PPO hija entità Ewropea u għalhekk għandha tkun fost eh, l-istess kapitlu qed nifhem ħażin jiena xi ħaġa li inti beħsbek tikkoraġi flimkien mal-Kummissarju Han imbagħad fuq l-AI Naf li d-daqwaqt ikollna white paper u ma tantx tista' tgħid eh, wisq għalissa, iżda li lin mill-slogans irridu protezzjoni għad drittijiet xi ħaġa tiffoka fuq il-bnedmin. Allura kif nistgħu niksbu bilanċ bejn il-ħtieġa li nixprunaw l-innovazzjoni u fl-istess waqt nippermettu li jkun hemm lok fejn aħna nkunu mexxejja ewlenin fid-dinja u anke nkunu kapaċi nipproteġu l-standards etiċi. Dan ser jgħinna insibu soluzzjoni dan se jkun din se tkun evalwazzjoni bbażata fuq ir-riskju. Imbagħad il-President tal-Jura ġast qal li l-evidenza elettronika hija xi ħaġa li mhux neċessarjament hija qoda daqshekk importanti mentri jiena naħseb li inti bil-kontra u Se jkun nagħlaq il istessa għax inkella ma jistax ikun il-kummissarju jimxi ma dan l kim sejjaħ dialogu strutturat. Irridu ntuħ ċans biex iwieġeb għalhekk ser nieħu l-onorevoli li jmiss, Sur Breyer u l-onorevoli Wisniewska. Tlet kelli moħra l-ura. Grazzi tassew, grazzi kummissar tal-għajt insab mana u grazzi għal-prezentazzjoni tijek. Aħna bħala parlament qed naħdmu ħafna naħseb li dan huwa strument li jaħdem favur l-Ewropa, iżda jaħti ċertu salvagwardji għad-drittijiet fundamentali, aħna dan qed naħdmu fuq bisħieħ, ippermetti li nagħmilek mistoqsija għaliex eh, l-evidenza elettronika għandha jkun il-punt ta' tluq fan-negozjati tagħna mal-Istati Uniti, forsi tista' telabora ftit fuq in-negozjati mal-Istati Uniti u tgħidilna anke eh, jekk tistax issir evalwazzjoni tal fejm li diġà sar mar-Renju Unit li għadhom membru tal-Unjoni Ewropea u x'in il-pożizzjoni tagħkom dwar dan. Grazzi Sur Breyer. Mr. Commissioner, Sur Kummissarju, nixtieq inqajjem punt wieħed hemm diskussjoni għaddejja fuq jekk għandix bżonn li jkollna moratorium fuq ir-rikonoxximent tal-wiċċ. Dan qed jiġi diskuss minħabba l-effett illi ma tantx huwa pożittiv meta wieħed ikun hemm l-screening tal-folol imħabba l-effett diskriminatorju ta' din it-teknoloġija u mħabba l-false hits. Tista' taġġornana tgħidilna jekk il-Kummissjoni tas-sew qed taħdem fuq ħaġa bħal din. Is-Sinjura Wisniewska tal-aħħar. Grazzi ħafna, President. Kummissarju, nixtieq nirringrazzjak tal-kontribut tiegħek nixtieq intenni illi l il kwistjonijiet kollha relatati mal ġlieda effettiva kontra l-kriminalità huma importanti ħafna imma għandna bżonn niġġieldu wkoll kontra l-korruzzjoni u di suppost tkun waħda mill-elementi ewlenin illi qegħdin nittrattaw pereżempju fil-Polonja ħames snin ilu il-Polonja bdiet ġlieda bħal din għal każijiet eh, ta' diskrepanzi u lakune fil-vat. Din itkellmu fuq 260 miljun zloti dan kien pass pożittiv ħafna. Dem kwistjoni oħra tal-ħasil tal-flus. Kif ukoll il-kriminali jiġu espulsi inta tajt li hemm bżonn ikun hemm mekkaniżmu biex inħarsu l-istat ta' dritt jiena interessata ħafna inkun naf kif se jopera dan il-mekkaniżmu. U mbagħad il-proċedura tal-artiklu 7. Il-ħolqien ta' sistemi legali xi ħaġa li jagħmluha l-istati membri u għal din ir-raġuni nixtieq intenni u nitlob illi l il kummissjoni ma tridx smur lilien minn dak li hemm miktub fit-trattat. Il-Kummissjoni l-Assisa tat Trattati u għalhekk jien għandi opinjoni negattiva fuq il-proposti ta' riforma. Issa niġi għall aħħar mistoqsija tiegħi naħseb illi nitkellmu ħafna hawnhekk fuq il-disinformazzjoni u naħseb illi għandna bżonn niżguraw ruħna li jkollna l approċċ għaddat IVA. Ehm, il-membri tal-podium u oħrajn tkellmu fuq il-kooperazzjoni ġudizzjarja, fuq il-kriminalità organizzata, dik mafjuża, l-korruzzjoni, l-PPO. Fil-futur hemm ħafna fuq xi wieħed jiddiskuti għad fadallek 20 minuta biex għal-replika tiegħek. Biex hekk eh, dan id-dialogu strutturat. Thank you, Chairman, and I will with the rule of law. Grazzi ħafna jina se nibda bl-istat ta' dritt mis-Sinjura Mezzola għax anki ma kellim oħra nabżon nitkellmu fuq istat ta' dritt u l-mekanizmu l-ġdid jiena nixtieq nispjega dak li nipprova nagħmel għax xi qatt semmexxi x-xogħol fil-Kummissjoni fuq l-ewwel rapport illi ipprovajna se nippruvaw nippubblikaw din is-sena mela mill-ġdid. Maħniex li nitkellmu fuq strument wieħed biss se nkomplu naħdmu b'strumenti oħra bħall-artiklu 7 imma se nżidu strument ġdid il-mekkaniżmu tar-rapport ta' kull sena. Dan ir-rapport se jkun forsi l-ewwel opportunità biex norganizzaw proċess mingħajr diskriminazzjoni bejn l-istati membri ikun rapport fuq is-27 stati membri u ma nixtiequx ma nixtieqx nerġa' niġu lura diskussjoni fuq xi stati membri speċifiċi kif fatt fil-kummenti tal-introduzzjoni diġà kellna l-opportunità ndiskutu fil-kumitat kif ukoll fil-plenarja dawn l-aħħar ġimgħat imma se naħdmu mingħajr diskriminazzjoni. Issa, liema tip ta' skeda l skadenza. Din kienet l-ewwel mistoqsija. Jina ġranet li ġejjin se nibgħat itra lill istati membri kollha biex hekk ikollna persuna ta' kuntatt fl-istati membri kollha biex hekk inkunu nistgħu niddiskutu mal-istati membri fuq ir-rapport futur mhux għax nixtiequ jkollna elementi għar rapport biss mill-istati membri aħna se naħdmu magħhom se naħdmu wkoll mal-aġenziji tagħna bħal fra imma wkoll mal-Kummissjoni ta', ta Venezja, ma' Greco, ma' oħrajn, partit interessati, kollha xek ikonna l-opportunità biex nisviluppaw rapport tagħna diġà strumenti ħafna fil-Kummissjoni nsemmi wieħed il- il-Justice Scoreboard er, rajna l-iskeda nibdomela bil-persuni ta' kuntatt fl-istati membri jikonna l-ewwel laqgħat fi frar u ovvjament jiena se ninforma lill kunsill u lill parlament u forsi anke l-Kumitat Libe fuq il-progress li u l-proċess li aħna se norganizzaw f'dan il-qafas. Issa dak li huwa importanti huwa illi għandna bżonn insemmi fir-rapport l istandards li huma l-livelli l istandards applikabbli fl-oqsma differenti u se niddiskutu da kollu għax huwa importanti illi nirrepetu illi għandna ċerti standards illi jiġu mill-Unjoni Ewropea ma wkoll fuq il-Konsil tal-Ewropa u minn sezzjonijiet oħra. U anki mill-ICJ dan huwa ċar xixtieq nikkonferma illi l-Kummissjoni se tapplika d-deċiżjonijiet min-naħa tal-ICJ. U għalhekk fuq bażi bħal din, l-ewwel se jkollna definizzjoni ta' dawn l-istandards imbagħad deskrizzjoni tas-sitwazzjoni fl-istati membri kollha. U mbagħad ovvjament ir-riskju identifikat fl-istati membri differenti u jkun hemm rakkomandazzjonijiet issa li huma l-punti L-ewwel indipendenza ġudikatura importanti ħafna forsi dan hu l-ewwel element tal-istat tad dritt wet għandu bżonn jkollu qorti indipendenti li jkun xwet wieħed ikun jista' jiddefendi drittijiet tiegħu għalhekk l-ewwel se niddiskutu l-indipendenza ta' ġudikatura. Se niddiskutu wkoll tieni punt il-korruzzjoni nixtieq insemmi għax smajt ħafna mistoqsijiet fuq il-korruzzjoni, organizzazzjonijiet kriminali, eċċetera. Huwa minnu illi għandna bżonn naħdmu ħafna mhux biss bħala mekkaniżmu ma' strumenti oħra u kooperazzjoni ġudizzjarja dan ikun kapitlu importanti tal mekkaniżmu u tar rapport Umbat it-tielet element il-prevenza tal-medja u mbagħad jekk ikun hemm bżonn inżidu tipi oħra ta' mistoqsijiet jew punti. Biex hekk ikollna l-ewwel rapport. Jiġifieri b'kamp ta' applikazzjoni wiesa imma mhux ikopri l-kwistjonijiet kollha fl-ewwel rapport, mbagħad ikollna strumenti oħra biex inkopru elementi oħra Ħensemmi wieħed jista' jkun hemm rapport fuq il-karta. Dan huwa eh, rapport speċifiku fuq il-Karta ta' drijiet Fondamentali jew forsi rapport mill-Kummissjoni fuq id Demokrazija. U fl-aħħar mill-aħħar ikun possibbli nużaw l-istrumenti kollha ma nixtiequ nibdew ċerti punti speċifiċi u mhux biss indipendenza tal-ġudikatura imma deskrizzjoni ta' sitwazzjoni fl-istati membri. U għalhekk din nitkellmu fuq analiżi abbażi ta' riskju mbagħad rakkomandazzjonijiet L-ewwel ngħid biex eh, nkun skampju tal-aħjar prassi jkun hemm rwol ta' prevenzjoni jekk nistgħux forsi ntejbu l-kultura tal-istat ta' dritt fil-Ewropea nistgħu nikkonvinċu stati membri li jkunu jistgħu jiċċaqalqu u jadottaw standards tajbin foqsma differenti imma ovvjament jekk ikun hemm bżonn ikun strument tajjeb biex indaħlu proċedura ta' ksur li jekk hija l-unika soluzzjoni fidejn il-Kummissjoni u strument tajjeb ukoll biex ikonna deskrizzjonijiet differenti naf pereżempju fuq l-MFF u l-kondizzjonalitajiet possibbli imma fuq liema bażi forsi hija bażi ta' rapport bħal dan b'elementi speċifiċi ħafna għabbażi tal-analiżi tagħna fuq l-istat tad dritt u għalhekk ikun possibbli illi nużaw pereżempju nitkellmu fuq oqsma oħra ma nix ma nxieqx insemmi ħafna li evidence ma kellkom diskussjoni fuq l-evidenza elettronika rabta mal istat ta' rispesati membri kollha u għalhekk forsi r-rapport element tajjeb biex nidiskuti dawn ukoll. U għalhekk jiena se nipprova nkun pożizzjoni tajba fil-bidu tal-Presidenza Ġermaniża tal-Kunsill biex noħroġ bir-rapport u se nipprovaw illi jkollna diskussjoni tajba matul id-dialogu li jiġi organizzat matul il-Presidenza Ġermaniża u ovvjament ir-rapport min-naħa tal-Kummissjoni li jmur quddiem il-Kunsill jekk il-Kunsill jixtieq ikollu diskussjoni politika peer review fuq il-livell tal-Istati membri u r rapport imbagħad jiġi quddiem il-Parlament imbagħad intkom ikolkom torganizzaw jekk tixtiequ dibattitu fuq dan ir-rapport u fuq elementi oħra li se tirċevu. U għalhekk huwa importanti ħafna għalina għax l-aħjar mod biex fl-aħħar mill-aħħar ikonna l-istess tip ta' proċess fuq il-kriterji politiċi tal-Unjoni tal-valuri tagħna kif ukoll fis-sitwazzjoni baċitarja u l proċess ta' konverġenza. L-istati membri u naf żgur li wasal il-waqt. Kenna ħafna diskussjonijiet fl-modi u dis-sena għalhekk rixna se noħorġu b'rapport bħal dan. Għandna l-istrumenti kollha dispożizzjoni tagħna se nkomplu nużawhom l-artiklu 7 anke proċedimenti ta' ksur kif ukoll elementi oħra biex nipprovaw ukoll nippromovi l-kultura tal-istat ta' dritt fl-istati membri, forsi permezz attivitajiet differenti. Dan huwa l-element iktar importanti tal-istat ta' dritt biex nibdew proċess ġdid biex ikonna dibattitu politiku fuq il-valuri tagħna fuq l-artiklu 2 tat trattat. Umbat element eh, ieħor, it-tieni wieħed fuq li PPO xtaqt insemmi. Smajt ħafna kummenti l-ewwel net nixtieq naħdem fuq it-twaqif tal-PPO sal-aħħar ta' din is-sena għandna bżonn li jkollna operat tajjeb minn Novembru tal-2020 u l-antana issa għandna l prosekutur Eh, niprofaw ikonna kulleċċ ukoll, għan bżonn ninsisti fuq l-istati membri illi konna l-possibilità fil-Kunsill li jkollna deċiżjoni u mbagħad se nanalizzaw is-sitwazzjoni baċitarja. Irċevejt element tal-budget mill-Kummissjoni ta' qabel u rajtu forsi fil-proposta tal-Kummissjoni ta' qabel fuq l-MFF xi elementi għall funzjonament tal-IPPO naf illi hemm diskussjoni ġodda dejjin għax fl-uffiċċju hemm valutazzjonijiet ġodda fuq in-numru ta' każijiet li jiġu mill-istati membri differenti ovvjament se nanalizzawhom. Se niddiskuti mas Sinjura Kovezi u nafis forsi tiġi hawnhekk qudiemkom quddiem il-Kunsill biex tispjega il-valutazzjoni l-ġdid fuq il-budget jekk ikun hemm bżonn għaliex le insaqsu għal żieda fil-budget fil-deċiżjonijiet fuq l-MFF imma l-ewwel nixtieq niċċevi l-elementi kollha għandi l-ewwel dokument imma nixtieq nirċevi iktar kommenti preċiżi mis-Sinjora Kovezju mill-istaff u mbagħad naraw jekk ikun hemm bżonn nagħmlu iktar il-President tal-Jurġost għadni kemm rajtu wissa u dim il kumitat ta'ko. Jekk hemm evoluzzjonijiet importanti qed tiġu mill-Eurojust imħabba l kooperazzjoni ġudizzjarja fuq l-attivitajiet kriminali kif ikun hemm bżonn li jkun hemm livell ola ta' baġit tal-Eurojust analizzaw is-sitwazzjoni għax minn ġdid irċevejt proposta mill-Kummissjoni ta' qabel fuq l-Aġenziji u fuq il-Eurojust, żgur mhux forsi naf, illi qed jitbaxxa l budget eh, għall proposta l-ġdida fuq l-MFF imma mill-ġdid jiena lest niddiskuti mal-Eurojust biex hekk ikollna preżentazzjoni ċara u naraw jekk hemmx lok għal manovra fil-Kummissjoni fil-Parlament kif ukoll fil-Kunsill għandna iċ-ċifri illi ġejjin mid-deċiżjoni ta' Mejju tas-sena li għaddiet fil kummissjoni Minn ġdid tajb li jkollna diskussjoni miftuħa mal-Eurojust. Issa, fuq il-GDPR, l-ewwel net għad mill-bidu net il nixtiequ jkollna implementazzjoni tajba nforzar tajba tal-GDPR u biex nagħmlu hekk jkun possibbli li nappoġġjaw u ngħinu lill awtoritajiet nazzjonali biex implementaw kif suppost u fl-istess mod l-istati membri kollha l-GDPR huwa possibbli nagħtu appoġġ anki x'imdaqqiet appoġġ tekniku finanzjarju jew ta' risorsi umani fl-Istati membri. Imma ovvjament fl-aħħar mill-aħħar tal-proċess ikun possibbli illi ndaħlu xi proċeduri ta' ksur. Għandna żewġ kapaċitajiet li ngħinu jekk hu possibbli jekk konna kollaborazzjoni tajba mal-istati membri u ngħinu anki quddiem il-qorti u nippruvaw illi jkollna implementazzjoni tajba tal-elementi kollha tal-GDPR. Naf żgur ikollha bżonn insibu mod kif nistgħu nimplementaw aħjar imħabba ċittadini mod ġenerali għax dan huwa strument tajjeb iva ħafna imma ma nafx jekk dan l-istrument hux użat miċ-ċittadini kollha mod simplifikat. forsi bl-AI ikun hemm possibilitajiet ġodda biex ngħinu lill ċittadini li japplikaw kif suppost il-GDPR u aħna se naħdmu mal-awtoritajiet. Naf li għaddejjin diskussjonijiet fuq l-evoluzzjoni fir-Renju Unit, tkellimna anki fuq il-GDPR xi membri semmow is-sitwazzjoni fir-Renju Unit se nibdew id-diskussjoni se qed insegwu l-iżviluppi naf li ma tantx fadal żmien għan-negozjati sena sena qatt mhux biżżejjed imma l-ewwel nett hija l-għażla tar-Renju Unit li tiddeċiedi illi twaqqaf in-negozjati fl-aħħar tas-sena kien possibbli għall prim Ministru li għaddi liġi biex imponi skadenza qasira bħal din u għalhekk se nippruvaw naħdmu ħafna bħal kummissarji oħra biex ninnegozjaw u nanalizzaw is-sitwazzjoni mbagħad ovvjament ikun hemm applikazzjoni korretta. Naf li hemm progress tajjeb partijiet oħra tad-dinja fuq l-applikazzjoni tal-protezzjoni tad-data se nkunu attenti ħafna għal dik li hija s-sitwazzjoni fir-Renju Unit u ovvjament tajjeb meta nitkellmu wkoll fuq id diskussjoni fuq l-evidenza elettronika li evidence il-Parlament sab il li hemm il-pożizzjoni tal-Kummissjoni imma jiena qed nistenna wkoll għal proposti konkreti min-naħa tal-Parlament fuq il-proposta. u mbagħad nibdew trilogu. Iva, fit-trilogu jena se nipprova ninfluwenza, nikkonvinċi li huwa bżonjus biex nagħmlu xi ħaġa fuq l-evidenza elettronika b'mod bilanċat, naf li hemm tħassib fuq drittijiet fondamentali, naf li hemm ukoll tħassib fuq dritt fuq il-stat ta' dritt f'ċerti stati membri, imma bħall mff jekk m'għandekx budget m'għandek bżonn kondizzjonalità. Jekk m'hemmx il-kapaċità biex taħdem fuq l-evidenza elettronika b'ċertu aċċess għall-evidenza f'pajjiżi oħra m'għandek bżonn eċċezzjoni skont l-istat ta' dritt u għalhekk għandna bżonn noħolqu l-mekkaniżmu l-ġdid. Huwa importanti għax nifhem bisħieħ li għandna bżonn naħdmu iktar fuq il-korruzzjoni, fuq il-kriminalità organizzata, eċċetera, imma l-kriminalità organizzata smajt ħafna mistoqsijiet hija attività transkonfinali imma tafu li fl-attivitajiet ta' korruzzjoni taħsil tal-flus kriminalità organizzata jekk m'hemmx aċċess li evidence ikun diffiċli ħafna fil-ħajja ta' kuljum li wieħed jaħdem mod effiċenti u għalhekk għandna bżonn ikollna approċċ bilanċat u se naħdmu sew. Nixtieq insemmi fuq l-Istati Uniti għax kien hemm soqsija fuq negozjati dan il-pajjiż nirrepeti ma nixtieqx nikkonkludi xejn mal-Istati Uniti qabel ma jkunx hemm deċiżjoni interna fuq l-Unjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn ikollna viżjoni komuni fl-Ewropa mbagħad naraw li huma l-possibilitajiet biex niċċaqalqu fuq dawn il-punti ma' msieħba oħra. U dan huwa minnu wkoll għal pajjiżi terzi kif ukoll mal-Istati Uniti għalhekk fuq li evidence l-affarijiet huma ċari ħafna. Issa drittijiet tal-vittmi. Rajt li hemm xi proposti li jiġu mill-Parlament l-ewwel element huwa li napplikaw is-sensiela ta' regola l-vittmi kollha u jekk hemm bżonn, forsi jekk hemm bżonn inbiddlu xi regolament, imma naf illi hemm bżonn inkunu attenti ħafna fuq il-vittmi ta' attakki terroristi. Huwa ħaġa loġika wara dawk il-bosta attakki terroristi sa stati membri differenti tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawn l-aħħar snin. Imma hemm ħafna vittmi oħra. Huwa importanti ħafna illi norganizzaw proċess biex ikollna tassew sensiela sħiħa ta' soluzzjonijiet għall vittmi kollha fuq ir-reati differenti importanti u tkellimt fuq l-istrateġija forsi ma sprimejtx ruħi so mhux mill-2024 ma minn din is-sena għal 2024. Minn 2020 sa l-2024. Um, organized crime. Fuq il-kriminalità organizzata u l-korruzzjoni għat illi din hija parti importanti. Fuq dan aħna se naqsmu għasen ah, sen naħdmu mbagħad fuq l-istrumenti l-ġodda se nippruvaw najnu iva lill prosekuturi bl-azzjonijiet tagħhom kontra l-korruzzjoni ħasil tal-flus, Eh, reati kriminali se nipprovaw nintensifikaw il-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni jekk hu possibbli li jkollna armonizzazzjoni mtejba fuq livell tal-Unjoni Ewropea ma jiddependi mi regoli differenti ma nixtieqx ninfluwenza ovvjament il-kumitat ta'kom imma li evidence tagħmel parti ovvjament ta' din il-kapaċità tagħna biex naħdmu fuq dawn it-tip ta' reati. Dwar l-intelligenza artifiċjali, Nishtiq intenni illi se naħorġu il-dokumenti eh, konċernat minn ħata l-kolleġ tal-Kummissarji fit-17 ta' frar, ġviri jiġifieri keġobkom stennew sa' dik id-data l-ewel. Pero, jina fost il-kompetenzi tiegħi għandi li nipprova norganizza approċċ illi foka fuq il-lat uman fejn titħol l-intelligenza artifiċjali. Naħseb illi L-ewwel irid nifokaw fuq approċċ ibbażat fuq l-arfin li għandna eh, xirrit naħdem fuq il kapaċità li għandna biex d drittijiet fundamentali, neliminaw eh, diskriminazzjoni mill-użu tal-intelligenza artifiċjali. U xinu rrit naħdem fuq il-kapacità illi norganizzaw safety net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 kontra l-possibilità li jkun hemm li nieħdu approċċi vertikali. Forsi fċertu waqsma iva bżonn li nieħdu approċċi żed vertikali u norganizzaw ruħna mod ieħor. Pereżempju fil-każ tal-settur tas-saħħa hemm sitwazzjonijiet speċifiċi ħafna li jekk jirrikjedu u forsi l-istess fil-qasam tat trasport jew oqsma oħra. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' kontradizzjoni bejn l-approċċi. Jiena favur approċċ orizzontali għall attivitajiet differenti illi għandna. Eh, però jista' jistat il-kas li fċertu każijiet jagħmel iżjed sens approċċ vertikali. Insomma, għalhekk ħan organizzaw il-konsultazzjoni aħna biex niddiskutu mal-attur involuti kollha dwar dan. Bek, Sur President, Provajt il-wieġeb ħafna mistoqsijiet li saruli matul din id-diskussjoni Biex nala, ħana ngħid kemtejn fuq il-mekkaniżmu tal-istat ta' dritt huwa strument importanti u naf illi qed tistennew ħafna affarijiet minnu. Però ħodu paċenza, jina għadna ħanibda dwaru. Inna snin twal diskutu l-possibilità li konna approċċ minar diskriminazzjoni lejn l-ebda stat membru palmanna fuq sma oħra, missa rridu nibdew naħdmu. Jiena lest li nerġa' niġi hawnhekk u nispjega l-ħidma l-preparazzjoni li tkun qed issir u kif inkunu qed navvanzaw imma hemm bżonn daqsxejn żmien biex isir ix-xogħol. Żgur li ħajħareġ ir-rapport fit-tieni nofs ta' din is-sena, żgur li ser ikollna l-opportunità niddiskutu dan ir-rapport fil-Kunsill u fil-Parlament. Wara l-preżentazzjoni tar-rapport, Allura, semmek sa dan it-tant ħankomplu bil-ħidma preparatorja u se nużaw l-istrumenti illi għanna biex eh, nirreġixxu għal kwistjoni li għanna ma' stat membru partikolari. Ver li l-Kummissjoni ddeċidiet illi tibda proċedura ta' ksur u proċeduri disċiplinari fil-kas tal-Polonja. Issa, qed inkomplu nsegwu diskussjonijiet li hemm fil-Parlament tal-Polonja fuq l appozz tal-liġi ġdida ma duk minni wisq għalissa biex nikkommentaw dwarha, aħna ħana analizzaw it-test tal-abbozz tal-liġi meta jkun lest u finalizzat u naraw imbagħad jekk ikunx hemm bżonn li nieħdu inizjattiva. Imma ma rridx intaw għal-wisq qed nara li l-membri tal-Presidenza Kroata diġa' qegħdin fis-sala. Bekk jiena jkun pjaċir tiegħi li nerġa' lura nkompli d-dibattitu magħkom anka forsi meta jkollna trialogi Eh, nittama li jkun possibbli li bdew trialogi fuq il kwistjoni tal-evidence ix-xar illi ġej. Grazzi ħafna, grazzi Komissarju Rangers, grazzi tal-isforzi li qed tagħmel biex iżomna ġurnati dwar il-proċeduri kollha li għaddejjin. Kif tafu, hemm ħafna xogħol xisir Hemm ħafna files, pereżempju il-file tal-kontenut terroristiku online, hemm il-file tal-evidence li huwa importantissimu għaliex eh, jagħmel impatt mhux biss fuq il-proċess intern fuq livell eh, intern imma anke fuq ir-relazzjoni tagħna ma' atturi oħrajn, pereżempju l-Istati Uniti. Bekk Grazzi ħafna, tista' tibqa' bil-qedawek fuq il-podju għaliex Issa għandna l-pjaċir nil-amana il-Viċi Prim Ministru tal-Presidenza Kroata tal-Unjoni Ewropea. Ser jaġġornana fuq xejn iżjed u xejn inqas mill- eh, laqa bejn eh, l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fl-ambitu tal-ġustizja l-affarijiet interni illi saret fil-10 u fil-11 ta' Deċembru. Nilqa l-sur Zavinovic il qed jirrappreżenta il-Presidenza Kroata wa Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Intern. ħajdiskuti magħna wkoll il-Kummissarju Reinders fisem il-Kommissjoni naturalment fuq kwistjonijiet li konċernawna, per eżempju s-sigurtà li evidence għal darboħra, l-iskambju ta' informazzjoni, reċiproċità tal-viża u kwistjonijiet oħra illi ġew diskussi f'din l laqgħa ministerjali tal-ġustizja u l-affarijiet interni. Għal dan il-punt, skedajna 45 minuta ġifiri sa ma jdaqqu nofsija. Sissa, peress li imbagħad ħajkun hemm laqgħa tal-koordinaturi u ħad kompli s-sessjoni tal-Kumitat Libe wara nofsinhar u ħajkonna hemmhekk ukoll il-preżentazzjoni tal-prijoritajiet Kroati nissuġġerixxi illi nżommu mal-ħin. Ħajkonna round ta' mistoqsijiet mill-koordinaturi u anke minn dawk li baqgħu magħna għal din is-sessjoni ma kieġobkom irrispettaw daqsxejn il-ħin. Ħan nisimgħu l-ewwel mill-Viċi Prim Ministru Sur Bozinovic u mbagħad nerġgħu il-Kummissarju Reinders. President, uh, thank you for Grazzi ħafna President, grazzi tal-li eh, stedintu l-Presidenza biex tinforma li l-Komitat li bedwa xħaraġ mill-aħħar laqa ministerjali tal-JHA bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti l li saret f'Washington fl-10-11 ta' Diċembru tal-2019. Ħansemmilkom il-suġġetti li semmew fil-laqa ministerjali laqa li kif tafu minnaħat tal- l-Unjoni Ewropea ġiet rappreżentata mill- um, mill-Presidenza Finlandiża, mill-Ministru tal-Ġustizzja tal-Presidenza Finlandiża u mbagħad anke mill-Kummissarju Reinders. Minn hawn ftit ieħor ħanaddi l-kelma lill-Kummissarju wkoll. Kif ġeneralment jiġri fid-dialogu tagħna mal-Istati Uniti dwar kwistjonijiet ta' ġustizzja u affarijiet interni, il laqgħa ta' Diċembru li għadda wkoll li kienet waħda pożittiva ħafna fejn iż-żewġ naħat saħqu fuq l-impenni li għandhom biex ikun hemm titjib fil-qasam tal-ġustizzja u l-affarijiet interni, speċjalment kwistjonijiet komuni bejnietna. Id-delegazzjoni tal-Istati Uniti kienet irrappreżentata mill-Avukat Ġenerali William Barr u il-Segretarju għall-Affarijiet Interni tal-Istati Uniti u din hija xi ħaġa li turi kemm l-Istati Uniti tat importanza li dialogu ta' ħamana fuq il-ġustizja u l-affarijiet interni. Peress li l kienet waħda ta' natura operattiva kien hemm rappreżentanza wkoll tal-Europol u tal-Eurojust, kif ukoll tal-IAS u anke l-Koordinatur tal-Unjoni Ewropea l-kontra terrorizmu. Kif tafu dawn il-laqat ministerjali m'għandhomx il-għan li jiġu negozjati jew maqbula strumenti ġodda għal kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Huma opportunità eċċellenti biex naġġornaw lil xulxin u niddiskutu il-kwistjonijiet li jitpoġġew fuq l-aġenda. Waħda mill-kwistjonijiet prinċipali hija l ġlieda kontra t terrorizmu. Hemmhekk iż-żewġ naħat għandhom tradizzjoni antika ta' kooperazzjoni u fil-fatt hemm riżultati viżibbli ta' dak li ksibna biex niproteġu aħjar li ċittadini tagħna. Iddiskutejna qisim ta' informazzjoni per eżempju il-data miġbura mill-Istati Uniti eh, il huma jaqsmu mal-Europol u anka titpoġġa fuq il-PNR. Għamilna wkoll skambju ta' informazzjoni fuq it-teddida dejjem tikber ta' gruppi estremisti u violenti. Fiż-żewġ naħat eh, fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku. U tkellimna fuq ir-rabtiet internazzjonali li jkun hemm bejn dawn il-gruppi. Fil-laqa, fimna ħjar il-miżuri illi adottaw iż-żewġ naħat riċentement biex jindirizzaw it-teddit ibridu u biex ikunu iżjed lesti jaffaċċaw eh, teddit nukleari eh, jew teddit bioloġiku. kif ukoll eh, teddit ġej minn eh, drones jew inkella inġenji illi jkunu jaħdmu b'mod autonomu. Eh, dan huwa punt ta' tħassib kbir għalina u nemnu li verament hemm bżonn isit kooperazzjoni mal-Istati Uniti biex nkun nistgħu naffaċċjaw dan it-teddid. Iċ-ċibersigurtà wkoll huwa qasam importanti u hemm bżonn Eh, ta' tisħiħ fl-infurzar kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Uniti. Hemm il-każ pereżempju tal-implementazzjoni tal-5G u dwar dan iż-żewġ naħat qablu illi hemm bżonn nindirizzaw il-riski ta' sigurtà marbuta mal-5G. Pereżempju, ir-riski marbuta mal-frammentazzjoni tal-katina tal-5G. Fuq il-kooperazzjoni fil-qasam tal-ġustizzja, Iffukajna fuq l-ispazju ċibernetiku, il-Ministri ħadu nota tal-progress illi sar fin-negozjati dwar ftehim bejn iż-żewġ naħat għall aċċess transkonfinali għall e-evidence, kif ukoll dwar ir-reviżjoni tat-tieni protokoll tal-Konvenzjoni ta' Budapest fuq il-reati kriminali eh, fuq il-reali mm, ċibernetiċi. Iddiskutejna wkoll l-użu ta' warrant proof encryption mill-kriminali u l-bżonn li bekk insibu qafas eh, legali xira illi jipproteġi drittijiet fundamentali ma fl-istess ħin li jagħti s-seta lill-awtoritajiet tal-infurzar tad-data li dawn jaċċessaw l-encrypted data. Hemm ukoll loqsma oħra illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għandhom ħafna tħassib dwarhom. Eh, ħadna nota tal- um, laqa bejn esperti li kien hemm riċentement li matula eh, tkellmu fuq kif nistgħu nipproteġu eh, l-elezzjonijiet u naraw li dawn it-temi ikunu ġusti u indipendenti. Tkellimna wkoll fuq reċiproċità tal-viża mekk id-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fakret fil-bżonn li jkun hemm progress biex ikun hemm reċiproċità bejn it-28 stat membru u l-Istati Uniti. Iż-żewġ naħat laqgħu il-fatt illi l-Polonja issa sieħbet mal-programma deroga tal-viża U għedna u koll li tibqa jenata poċ l-erba stati membri biex dawn jissieħbu mal-program. Issa ħana dil-kelma l-Komissarju Reinders biex jiedinna kemtejn fuq din il-laqa koll. Thank you, we thank you, Deputy Prime Minister Bocinovic. Now, Let's hear from... Grazie li Sur Bozinovic issa. Għan nisimaw mill-Kummissarju qabel ma nisimaw mill-Koordinaturi. Grazie President. Nirringrazzja li l-Presidenza tal-Kroazja tal-li introduċiet il-sujġetti prinċipali li ġew diskussi fil-laqa ministerjali. Kienet l-ewwel laqa ministerjali tiegħi bħala Kummissarju u Hemmhekk rajt kemm importanti dan id-dialogu, speċjalment fejn tidħol kooperazzjoni operattiva u biex niġbdu l-attenzjoni li xulxin fuq kwistjonijiet prioritarji. Fuq il-kwistjoni ehm, ta' terrorizmu, diskutejna il-kwistjoni eh, tal-ġelida barranin, il-PNR, kif ukoll il ġelida kontra l-estremizmu il-Europol ippreżentat informazzjoni dwar il ġelida barranin dwar aċċess għal iżjed informazzjoni u kif din informazzjoni tintuża mbagħad fil-proċeduri kriminali. Il-qsim ta' informazzjoni jaħdem tajjeb u dan huwa l-benefiċċju kemm tal-Unjoni Ewropea u anke tal-Istati Uniti. Fuq il-ftehim dwar il-PNR, il-parteċipanti laqgħu l-evalwazzjoni konġunta li kien hemm riċentement u rew it-tama illi il-rapport finali jitlesta kemm jista' jkun malajr wara illi tkun qed ingħatat informazzjoni mill-Istati Uniti. Iddiskutejna l-impatt tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq il-ftehim tal-PNR mal-Kanada kif ukoll fuq eh, kif dan ħajaffetwa eh, l-standards globali tal-PNR fil-qasam tal-avjazzjoni ċivili. L-Istati Uniti tkellmet fuq il-vjolenza estremista u vjolenza mill-lemin estrem. Semmiet li hemm bżonn li nifmu aħjar din it-teddida u semmit il-proposta dwar il-kontenut terroristiku online li qed tiġi diskussa bħalissa mill-kolleġislaturi tal-Unjoni. Fuq it-teddit ibridu semmejna il-teddit kimiku, bioloġiku u nukleari, eh, semmejna koll esplosivi u l-użu ta' drones li huma suġġetti li ġew iddiskussi wkoll f'konferenza li saret fi Brussell eh, fejn kien hemm l-attendenza taż-żewġ naħat. Suġġett prinċipali ieħor kien l-użu tal-5G u r-riskji ta' sigurtà li dan iġib miegħu. Fosthom riski li għandhom xaqsmu mal-katina ta' forniment u ehm, mal-infurzar minnaħa tal-aġenziji rilevanti. L-Istati Uniti edha tapplika dejjem iżjed pressjoni biex l-Unjoni Ewropea tneħħi ċertu kumpaniji partikolari mill-katina ta' fornimenti li jipprovdu servizzi tal-5G. L-Unjoni Ewropea fakret li kien hemm eżerċizzju tal-evalwazzjoni tal-impatt forsi eh, fosthom il-preparazzjoni ta' miżuri ta' taffija u fakret ukoll fil-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-telekomunikazzjoni li ġie adottat li ġew adottati fit tlieta ta' Diċembru tas-sena l-oħra. It-tieni parti tad-diskussjoni kienet fuq il-ġustizzja u eh, l-ispazju ċibernetiku. Riċentement inbdew eh, negozjati biex ikun hemm qbil dwar aċċess reċiproku għal e-evidence u dan kien suġġett prinċipali. Il-Ministri laqgħu il-fatt li negozjati bdew fuq siq tajba u l-Unjoni Ewropea għamlet ċara illi il-ftajim jista' jiġi konkluż biss meta jintlaħaq bil fuq ir-regoli interni tal-Unjoni Ewropea. Dwar dan il-punt naħseb li l-Istati Uniti huma lesti illi jibdew negozjati bilaterali mal istati membri jekk negozjati fuq livell Ewropew jifqu jew inkella jekk idumu wisq. Kif tafu, il-Parlament eh, ma jkollu l-ebda eh, vuċi f'każ li jkun hemm ftejmijiet bilaterali mal istati membri, Jina tlabt il-negozjatur prinċipali Sinjura Jekov Sreger biex taġġornakom fuq il-kontenut prinċipali tan-negozjati. Nista' ngħidilkom li hemm pożizzjonijiet konfliġġenti però it-tir huwa li jkun hemm progress fli jinstab eh, jinstabu punti komuni. Il-punti li huma li ta' sustanza eh, iżjed mill-li punti dwar il-format. Fuq dan is-suġġett iż-żewġ naħat huma lesti li jikkooperaw fuq li eh, jizdit it-tieni protokoll fil-Konvenzjoni Ewropea dwar il-reati ċibernetiċi. Kien hemm il-kwistjoni tal-encrypted data u dwarra l-Istati Uniti verament għadha timbotta biex jiġu tiġi adottata sensiela ta' prinċipji ħalli nsejħu fuq il-provedituri tal-servizzi biex dawn jippermettu illi l-autoritajiet tal-infurzar ikollhom aċċess għal dik id-data. Aħna ħadna nota ta' dan kollu, ammettejna li hemm ċertu diffikultajiet għall-Aġenziji tal-Infurzar, però saqna wkoll fuq il-ħtieġa li dejjem jiġu rispettati drittijiet fundamentali. L-Istati Uniti wissiet li jekk ikun hemm tidjif tal-encryption inqas eh, ikun hemm eh, protezzjoni ta' drittijiet ta' ċittadini. Fuq dan is-suġġett suppost li nerġgħu niddiskutu iżjed il-qudiem. il il qudiem Kien hemm ukoll laqgħa tal-esperti, l-ewwel laqgħa tal-esperti fis-26 ta' Novembru. U aħna għedna li dan għandu jinżamm bħala dialogu biex ikun hemm skambju tal-aħjar prassi. Il-pożizzjoni tal-Istati Uniti fuq iċ-ċiber sigurtà u l-interferenza ikkonċernata eh, eh, tħares ħafna minn perspettiva ta' interferenza minn atturi esterni. Tkellimna wkoll fuq reċiproċità tal-viża, jiena sħaqt fuq il-bżonn li jkun hemm iżjed progress u fuq il-bżonn biex l-State Department tal-Istati Uniti jagħti l-informazzjoni neċessarja. Bekk eh, l-Istati membri konċernati jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa. Jiena fakkajt fil-komunikat eh, tal-2019 li fih insejħu għal iżjed eh, possibilità ta' vjaġġar mingħajr il-viża u nittamaw li jsiru avvanzi eh, sinifikanti matul din is-sena. Il eh, fuq il-Visa Waiver Program aħna fakkarna li hemm bżonn ta' reċiproċità mal istati membri kollha Jina semmejt li kelli laqa bilaterali mal avukat ġenerali ġdid illi fija jina spiegajt il-mandat tiegħi speċjalment fejn tidħol l-istat ta' dritt u kellna wkoll diskussjoni dettaljata dwar l-approċċ tal-Istati Uniti dwar il-kwistjoni tal-encryption. Grazzi ħafna. When it comes to the United States that Iva fejn tidħol reċiproċità żgur illi huwa suġġett tajjeb, speċjalment għall-Istati Uniti. Mela kif fakkar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 Grazzi sur Ministru, sur Kommissarju tal-informazzjoni li tajtuna u importanti l-Unjoni Ewropea żomm dialogu miftuħ ma l-Istati Uniti fuq numru ta' oqsma illi jikkonċernaw il-sigurta għal-ċittadini tagħna. Il-priorità hija illi ma nħallu l-ebda stat membru warajna fejn titħol ir-rabta tagħna mal-Istati Uniti, għalhekk ma nistgħux naċċettaw is-sitwazzjoni fejn hemm ħames stati membri illi qed jiġu trattati b'mod differenti fejn jidħlu l-ftemijiet eh, tar reċiproċità tal-viża. Qed nirreferi għal Polonja, Ċipru, ir-Rumanija, il-Bulgarija u naturalment il-Kroazja. Tista' jekk jogħġbok tispjegana eh, x'kalendarju għandkom maħsub għal eh, biex isir progress f'dan ir rikwajt Dwar il-ġalieta barranin, ġifiri ċittadini tal-Unjoni Ewropea il qegħdin maqbudin f'żoni ta' konflitt. Dina kemm hija problema kbira. Diġà saru xi diskussjonijiet qed isir xi progress Wara il-laqa konġunta bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti ta' Diċembru li għadda, realizzajna illi saret ħafna enfasi fuq il-qsim ta' informazzjoni li tinġabar minn postijiet fejn hemm konflitti. Tista' forsi tispjegana flima qafas taħseb li tista' ssir jista' jsir dan l-iskambju ta' informazzjoni. L-aħħar punt dwar li evidence X'passi tieħdu fin-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti Ġala darba nafu illi dan huwa suġġett li għadu qed jiġi diskuss fil-Parlament u għadu ma ġiex adottat test finali dak kollox. Now we move to S&D. Grazzi ħafna Sur Melo issa Sinjura Sippel. Thank you very much and I will continue with the last point from my Grazzi ħankompli. kompli. Eh, billi neħu spunt mill-aħħar ħaġa li semma Sur Melo. Jiena m'iniex kontenta nara li negozjati mal-Istati Uniti fuq eh, li evidence qed isiru diskussjoni qed isiru minkej għal fatt li qatt m'għandniex pożizzjoni ċara fl-Unjoni Ewropea. U għalfejn qed isiru dawn forsi għaliex hemm biża illi l-Istati Uniti jilħqu f'temiet bilaterali ma l-Istati Uniti bħalma diġa għamlu ma renju Unit. Issa f'temiet bilaterali jistaw ikunu tajbin jew jistaw ikunu dizastru. Però dinna mhijiex raġuni għalfejn għanna noqogħdu naġlu nħaffu kemm nifilħu u naqsu mill-standards tagħna. Bekkina mħasba dwar dawn id-dibattiti. Fuq l-encrypted data nafu illi l-encryption hija importanti f'ħafna qosma. U għalhekk insaqsi, Diġà għandkom forsi ħsieb dwar kif nistgħu nagħtu aċċess għall encrypted data minajr ma eh, nikkompromettu l-fiduċa fis-sistemi tal-encryption. Forsi tajdu li l-autoritajiet u l-entitajiet tal-gvern diġa għandhom aċċess, pero jina ngħid eh, meta jinfetaħ il-bib, imbagħad ikun hemm persuni oħra wkoll li jirnexxilhom jidħlu, għalhekk insaqsi jekk hemmx modi oħra kif nistgħu nagħtu aċċess għall-encrypted data. Dwar l-elezzjonijiet u kif nistgħu niżguraw illi l-elezzjonijiet jistgħu jkunu iżjed ġusti u liberi. Is-suġġett huwa validu, però ma nafx jekk hiex idea tajba li jkollna din id-diskussjoni mal-Istati Uniti għaliex is-sistema li qed jużaw l-Istati Uniti stess eh, mhijiex eh, konvinċenti għal kollox għaliex mhuwiex ċar jekk din is-sistema u xedbiet ċertu ċittadini għaliex qed naqsilhom l-aċċess li um, jivvutaw b'mod elettroniku. Ġifiri tajjeb li nżommu għajnejna fuq xet jiġri f'dan l-ambjent elettroniku u fuq kif min qed jipprova juża eh, l-ambjent elettroniku biex eh, jinfluenza persuni oħra. Grazzi tassew, grazzi għal darbohra sur kummissarju. Nixtieq nibda billi ngħid illi nittama illi dak li ħabbret il-Kummissarju von der Leyen li din se tkun il-Kummissjoni Ġeopolitika li dan ifisser illi se jkollna iktar fiduċja fina nfusna u nkunu aktar assertivi mal-ħbib tagħna fin l-oħra tal-oċean għaliex e, sfortunatament e, iġibu ruħna b'mod e, fejn imbaxxu rasna. Issa, il-ħanibda bil-PNR hija xi ħaġa ovvja illi l-ftehim mal-Istati Uniti laqqas biss joqrob lejn l-standards imwaqfa mhux biss mill-leġiżlazzjoni Ewropea ma anke mill-ECJ. Kulħadd jista' jara din il-ħaġa u naħseb illi l-Kummissjoni għalhekk hija obbligata anke legalment illi twaqqaf ftehim illi qed jikser il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Nixtieq ukoll nara xi evidenza għaliex issa inna xi 17 il sena nisimgħu illi l-ftehim tal-PNR huwa kruċjali għas-sigurtà imma għadna rridu naraw xhieda ta' dan. Issa, il-Visa Waiver Program dan huwa l-ikbar skandlu l-Istati Uniti qegħdin mod espliċitu jirrifjutaw li jriru konoxxu l-dinja kompetenza Ewropea u l-ċittadini tagħna qegħdin jittrattawhom b'mod differenti naf li għadkom qed tibdew, imma il-predeċessuri tiegħek sempliċement aċċettaw dan il-fatt iħossu li iktar huwa importanti li nkunu ħbieb mal-Amerikani milli niddefendu iċ-ċittadini Ewropej din mhix kwistjoni ta' wiwa sa ninnegozzaw dawn il-pajjiżi li jagħmlu sforz. Kollha kemm huma huma ċittadini Ewropej mhux huma għandhom jiddeċiedu x'inhuma id-drittijiet tagħhom u l-Kummissjoni għandha l-obbligu legali li tissospendi dan il-ftejm u il-predeċessur tiegħek qal qudiem dan il-kumitat għaliex din hija xi ħaġa politika li il din hija kummissjoni differenti u li se twetta' dak li hu dovut legalment. Jiena l-ħidma leġislattiva tiegħi ma nħobbx nagħmilha b'mod sforzat. X'tib taħbib jgħidulek jew tagħmel li ngħidlek jew inkella ser naħdmu b'mod bilaterali Jiena nixtieq li jkollna opinjoni legali dwar dan għax ninsab ċerta li dan ukoll huwa ksur ta' liġi Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea għandha tgħid lill istati Uniti iva aħna ħan innegozjaw magħkom la darba jkollna direttiva Ewropea. Il-Kummissjoni tajt iva ħan nikkonkludu dan il-ftehim la darba jkun hemm direttiva mhix kwistjoni ta' konklużjoni tal-ftehim imma rridu ninnegozjaw tistax tinnegozja l-standards jekk ma nafux eżattament x'inhu ma l-standards Ewropej u fl-aħħar President aħna qbilna li nibatu ittra l-Kummissjoni fuq dak li sar biex intejbu l-effettività tal-emlazz imma din għadha ma tbatitx volja ġiet mitluba f'Ottubru Novembru, nixtieq għalhekk eh, li din issir sabiex il-Kummissjoni kollha xi twieġeb sal birax kienet għada ma nbatiċ, ġifiri jek nbatet, nbatet issa. Issa ngħaddu għas-Sur Kommissarju, Kummissarju, rridu nżommu f'moħħna huwa li m'hemmx protezzjoni reċiproka ta' drittijiet tal-bniedem, tal jużaw politika ta' sorveljanza tal-massa, għandhom ġlieda fuq il-gwerra fuq il-terrorizmu li tinkludi tortura, trattament krudili u degradanti, e, e, il-sentenzi tal-mewt, arrest estraġudizzjarju u anke id-detenzama tagħhom, dawn għalhekk huma raġunijiet għalfejn m'għandniex naħdmu mal-Istati Uniti minħabba teddida l dawn il-drittijiet. Minħabba dawn il-differenzi kruċjali fejn mhux qed jiġu protetti drittijiet b'mod eh, ekwivalenti, irridu naraw illi f'kull stadju ma jkunx hemm ksur ta' drittijiet fundamentali. Naqbel li f'dak għandu xaqsam mal-ftejim tal-PNR, dan huwa ksur sfaċċat ta' sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja fil passat ġejna mweda li għan li serġu jiġu negozjati dawn il-ftejimiet la darba jkun hemm dak tal-Kanada fis-seħ. Forsi l-Kummissjoni tista' tikkonfermalna li għadha impenjata li jkun hemm dawn in-negozjati mill-ġdid u x'kienet il-pożizzjoni tal-Istati Uniti fuq il-kwistjoni tal-encryption imbagħad l-encryption iva hija s-sigurtà u din hija waħda eh, effettiva jew se jkollok encryption effettiva jew ineffettiva jekk irid ikun hemm aċċess mill-awtoritajiet tanfittra tal-liġi mela tittati aċċess ukoll lill hackers u lil pajjiżi terzi ma jistax ikollok aċċess legali u illegali, allura rrid tittara kif l-ebda parti li mhix awtorizzata ma tista eh, taċċessa din id-data. U għalhekk irridu nikkonkludu eh, din it-tip, naraw kif sentemu din it-tip ta' encrypted data ħafna drabi nisma fuq l-infurzar tal-liġi imma ma nisma qatt drittijiet fundamentali. Din għandha tingħata daqstant priorità. Fiħma tagħna mal-Istati Uniti u lest issa nħarsu l qoddim għall-missjoni tagħna f'Washington fejn żgur se nkunu qegħdin niddiskutu din il-kwistjoni. Grazzi, Sur Brian, minix nara rappresentanti tal icr u għalhekk immorru għal Gwe. Grazzi. Hemm xi ħaġa li xtaqt nġbet l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar. Il-Kummissjoni hija l gwardjana tat-trattati tagħna, mhux tat-trattati tal-Amerika. Dan huwa punt importanti ħafna illi mhux qed jiġi ċċarat Forsi eh, nistama naqra ċinika, ma irrid ngħidu dan il-punt. Il-fatt huwa illi ċittadini tal-Istati Uniti huma suġġett għal regoli differenti fl-Istati Uniti u jekk jekk din ħaġa toġobni xew le m'għandux jaqsam. Dan huma standards aktar baxxi però minn dawk tal-Ewropa u nafu li l-affarijiet huma differenti fuq fuq ir-regolament pereżempju tal-konsumaturi tal nafu li hemm dawn id-diskrepanzi. U għalhekk nixtieq ngħid li l-kol kemm aħna ilna nappellaw illi għandu jkun hemm protezzjoni tad drittijiet tagħna Dak l-għandu xasum protezzjoni ta' dritti fundamentali mal-Istati Uniti. Issa, Issa fuq il-Privacy Shield minħabba l-kritika ta' dan kejja l-kritika ta' dan il-Parlament xorta waħda diet u l-qorti se tkun qed tevalwa fiktar dettall. Kien hemm bosta titjib li kien meħtieġ u forsi il-kustjoni tal-Privacy Shield ma nafux jekk ġiġ diskussa u jekk eh, titjib ġiġ diskuss anke fil laqgħa li saret. Meta qed nitkellmu dwar l-standards ta' l-Istati Uniti meta mqabbla mal-Kanada, ovvjament hemm bosta differenzi U għalhekk ma nafux eżattament x'se jkun l-approċċ, se jkun hemm xi forma ta' diskussjoni x'tip ta' azzjoni hija ppjanata. Nixtieq nkunu nafu ftit iktar dwar eh, l-iskeda u kif beħsib kont meċċu affarijiet il qudiem L-evidenza elettronika anke ma l-Istati Uniti tieħu li ma forma tieħu jekk se ssir mod bilaterali però eh, hija hija xi ħaġa għalija tad daħ Hemm bosta affarijiet li ħasbuna u rridu naraw kif ser nipproteġu id-drittijiet tagħna. Mela supposta tfadal ikollna biżżejjed ħin biex iwieġbu l kummissarju u l viċi Prim Ministru. Mela, minuta Sir Esler Kjoġbok nix itkallem bl-Inglis. Grazzi l-Kommissarju għal din il-prezentazzjoni il-Kroazja, l-Bulgarija, Ċipru, Rumanija huma l-uniku stati membri tal-Unjoni Ewropea li għadhom ma jgawdux minn reċiproċità bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-Amerika. Issa jinsabu f'sitwazzjoni li mhijiex ugwali meta mqabbla ma' stati membri oħra. Għalhekk importanti illi din is-sistema tal-visa waiver l-istati membri għandhom ikollhom tweġiba iktar effettiva għal dawn għal dak li qed jitolbu. Allura, il kummissjoni kif sertejn l-istati membri sabiex jidħlu f'din is-sistema u il-Ministru kif jaħseb li jista' jkun hemm kooperazzjoni sabiex jitneħħew l-ostakli li kien hemm sa issa. Is-Sinjura Dal da, Daily għadna laqas termina l-proċess hawnhekk stess u emminet jgħid li laqas biss għandna x'nambuha sħlif biex ikomplu jinkisru drittijiet fundamentali meta għandek l-ordni ta' investigazzjoni Ewropea biex inħaffu l-aċċess u dan ma ġiex evalwat meta il-kumpaniji Amerikani diġa għandhom ħafna aċċess għal data ta' ċittadini Ewropej permezz ta' strumenti eżistenti, permezz ta' l-intelligence agencies tagħhom u kumpaniji oħra li qegħdin jixorbu din id-data. Għalhekk għalfejn qed tgħidu li dan għandu jiġi konkluż malajr kemm jista' jkun qed tippruvaw iddaħlu dawn in-normi danużi eh, minn bil-moħbi. Din hija xi ħaġa perikoluża u preċedent perikolos li qed inwaqfu. Mela, għatfadal biss ftit minuti biex inwieġbu għal mistoqsijiet li tress u nibdew mill eh, Brenorevoli Bozinovic. Sa niprofa naqqat it-tweġibiet fl-imkien. Per eżempju, il-ftejm tal-PNR bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. Dan il-ftejm ma ġiex diskuss fil laqgħa Id-diskussjonijiet iffokaw fuq kif nistgħu ntejbu l ftejm tal-PNR bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea li dan l-aħħar ġimġeddet għal seba snin. Issemmew ukoll evalwazzjonijiet dwar il-fejm tal-PNR. U eh, ovvjament il-Kummissjoni tinsab f'pożizzjoni aħjar fejn tagħtikom biex tagħtikom informazzjoni iktar konkreta fuq ir-reċiproċità tal-viża. Fisem il-Presidenza fisem pajjiżi naqbel mija fil-mija iżda jkolli nammetti illi il-Kummissjoni u l-Presidenza għamlu ċara illi xin l-pozizjoni tagħna, ċifiri li l istatuniti Uniti jridu jippermettu vjaġġar bla viża għal ċittadini kollha Ewropej. Kwistjoni tal-reċiproċità u l-Istati Uniti huma l-unika ċittadini li jibbenefikaw minn vjaġġar mingħajr viża lejn l-Unjoni Ewropea iżda ma jagħtux l-istess privileġġ li 28 stat membru. Appellajna wkoll għal proċeduri trasparenti dak l-għandu x'jaqsam mal-Visa Waiver Program u qed nistennew li jkollna dan dialogu bejn it-tliet partiti biex biex naraw xi progress ikun sar l-adeżjon li tal-Polonja f'dan il-programm huwa messaġġ tajjeb pożittiv iżda mhux biżżejjed u l-Presidenza flimkien mal-Kummissjoni biħsieba tkompli tressaq dan il-punt fil-futur mal-awtoritajiet mal awtoritajiet tal istati Uniti. Fuq l-evidenza elettronika, iż-żewġ naħat għarfu ilhom jarfu l-ħtieġa għal strument iktar effiċjenti li jitlob aċċess anke għall awtoritajiet differenti għal fornituri tas servizzi sabiex jiżvelaw l-evidenza elettronika. Dan huwa dak li wassal il-Kunsill sabiex jawtorizza negozjati għal ftejmiet mal istati Uniti u billi tarna l-Kummissjoni bħala negozjatur prinċipali, forsi l-Kummissarju jista' jagħtina ftit informazzjoni dwar il-progress ta' dawn in-negozjati. Iżda ħaġa minnhom hija ċerta żgur illi il-ftehim finali jrid ikun kompatibbli mal leġiżlazzjoni Elettroni Ewropea dwar l-evidenza elettronika li għadha tiġi negozjata bħalissa u l-Cloud Act tal-Istati Uniti. Ovvjament dan irid jikkumplementa wkoll il-ftejmiet mal istati Uniti fuq l-assistenza legali reċiproka u l-protezzjoni tad-data. Jekk eh, Tippermetul nixtieq inżid ukoll il-laqgħa ministerjali ma waslet għall-ebda konklużjoni dwar il-kwistjoni tal-encryption din offriet opportunità fejn setaw jiġu diskussi negozjati fuq l-encryption, iżda din hija sfida kbira għal kulħadd. Joħroġ ċar però illi hemm bżonn ta' azzjoni internazzjonali jekk ridu niżviluppaw sistema li jkun hemm aċċess għall awtoritajiet ta' infurzar tal-liġi biex ikunu jistgħu jiksbu evidenza diġitali. Issemmew ukoll il-ġellida barranin. Din hija kooperazzjoni li għadha għaddejja anke mal-Istati Uniti f'dan ir-rigward u iż-żewġ naħat iddiskutaw kif jistgħu jsaħħu l-kooperazzjoni speċjalment kooperazzjoni bejn aġenziji differenti u kif nistgħu ntejbu dawn l-aġenziji permezz ta' iktar aċċess għaqsim ta' informazzjoni u d-data. Grazzi l-deputat eh, Prim Ministru, l-Viċi Prim Ministru. Issa il-Kumitat Libe irrid ikun anke parti mill-Kunsill taħt il-Presidenza Kroata il-ħamis u l-ġimgħa f'Zagreb imma se nkunu qegħdin nisimgħu ukoll mill-Viċi Prim Ministru se jkun qed jippreżenta dawn il-prioritajiet qoddim dan il-Komitat Libe fis-27 ta' Jannar nhar it-tnejn, jiġifieri. Il-laqa li jmiss jgħid is-Sur Bazinovic bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istatin tista' ssir fil-Kroazja f'Mejju f'Dubrovnik. Grazzi, Kummissarju, l-aħħar eh, kelma fidejk qabel ma nagħlqu laqgħa ta' dalodu, imbagħad se jkun laqgħa tal-koordinaturi u imbagħad inkomplu wara nofsinhar. Grazzi tassew, President. Se nkompli dak li qal deputat Prim Ministru fuq il-ġili ta' barranin. Aħna eh, tlabna anke skambju ma' l-Europol biex ikun hemm anke aġenzija konkreta. Huwa utli wkoll li jkollna dialogu darbtejn fis-sena mal istati Uniti u nixtieq insemmi illi fuq il-protezzjoni tad-data u anke il-presidenza li provajna nibutaw biex isir progress. U anke dan rajni f'Kalifornja biex nippruvaw nċaqilqu fuq din il-kwistjoni anke f'Washington. U fuq l-evidenza elettronika intenni dak li diġa qatt fis-smieħ ta' 2 Ottubru tas-sena li għaddiet fejn kellna diskussjonijiet mal-Istati Uniti illi ma rridux nikkonkludu Mardu nikkonkludu xejn qabel ma jkun hemm ftehim fl-Unjoni Ewropea dwar ir-regoli interni. U qed nitlob illi jibdew id-diskussjonijiet għal proposti in in interni. Però ma rridx nibdel din il-pożizzjoni. Fuq Privacy Shield aħna qed nistennew l-Qorti tal-Ġustizzja biex nimplementaw deċiżjoni tagħha fuq il-Privacy Chill. Issa, fuq il-ftajin bejn ma istati fuq il-PNR, qed il-ħejju rapport ta' evalwazzjoni li probabbli jiġi adottat mill kulleċ f'April ta' din is-sena. Rapport ta' evalwazzjoni li jkopri il-perjodu sħiħ ta' applikazzjoni tal-ftajim tal-2012 sal-lum dan kellu approċċ differenti li ħares lejn il-valur operazzjonali ta' dan il-ftejm u il-riżultat u l-impatt tiegħu, l-effettività tiegħu u anke il-proporzjonalità ħares ukoll lejn il-qafas legali fil-każ taż żewġ partijiet fil-waqt illi ma kienx lan ta' ta' dan il-proċess ta' revizjoni u it-tim semma il salvagwardju u modalitajiet ta' trasferiment għal anijiet ta' evalwazzjoni. Ħafna eh, każijiet ġew imsemmija sabiex inħarsu lejn eh, l-anijiet ta' din l-evalwazzjoni. Apparti minn hekk nifmu wkoll il-kummenti dwar l-encryption hija xi ħaġa komplessa ħafna u raġuni għalfejn aħna ippruvajna nifmu aħjar x'inhuma l-intenzjonijiet u d-diskussjonijiet fl-Istati Uniti. Xtaqt ukoll nispjegalkom is-sitwazzjoni min-naħa tagħna. Kif għara anke il kunsill l-użu miżjud tal-encryption mill-kriminali wasal għal teddidiet għall-infurzar tal-liġi u dawn huma miżuri li jistgħu idajfu l-encryption aħna determinati li nelbu dawn l isfidi U fuq is-sitt miżuri prattiċi għandna 11 ir-rapport ta' progress u l-implementazzjoni li għaddejja bħalissa, il-Kummissjoni lesta li tkompli issib soluzzjonijiet. Il-Kummissjoni tal-fema illi l-introduzzjoni ta', ta dawn l-aspetti f'dawn dan it-tamir se jkompli idajjef iċ-ċiber sigurtà u għal din ir-raġuni aħna ma nappoġġawx il-ħolqien ta' dawn l-elementi oħrajn. Aħna rridu għalek soluzzjoni li tkun immirata għal aċċess proporzjonali mill-awtorità ta' forzar tal-liġi biex eh, nejnu l-ġustizzja. Aħna nifmu koll ir-wol tal-encryption bħala wieħed mill-elementi prinċipali fit twaqif u iż-żamma tas-suq uniku diġitali u s-salvagwardja tal-dittit fundamentali u l-privatezza tad-data taċ ċittadini. Fil-waqt li nfakru eh, illi aħna tlabna biex insibu soluzzjonijiet għal xi ħaġa li tħassibna ħafna, ġifieri li ngħinu l-awtorità tinforza ta' liġi sabiex jiksbu aċċess għal data fil- fil-ġrieda kontra kriminalità organizzata. Aħna narfu li din hija kwistjoni sensittiva ħafna u lesti li nkomplu nqisu soluzzjonijiet li huma proporzjonali u ġustifikabbli u illi ma jmorrux kontra drittijiet fundamentali. Apparti minn hekk il-Kummissjoni temmen ukoll li kwalunkwe soluzzjoni trid tkun f'saħħitha u li tippermetti li jkun hemm miżuri fejn wieħed jista' jfittex rimedju anke f'dawn it-tip ta' każijiet. U l-aħħar punt, President, fuq il-Visa Waiver Program, nafx il-pożizzjoni tal-Parlament fuq din il-kwistjoni, dan semmejtu anke f'introduzzjoni tiegħi Ir-riżultati miksuba mal-Kanada u oħrajn juru illi progress tangibbli għal reċiproċità tal-vida tista tinkiseb permezz ta' engagement kontinwu U dan l-approċ juri, juri anke progress mal-Istat Uniti f'Novembru tal-2019 il-Polonja suppost daħlet fil-programm tal-Visa Waiver l-appoġġ pragmatiku u l-impenn eh, politiku huma l-unika soluzzjoni għal bqija ta' għal-erba stati membri l-oħra. Aħna se nkomplu niddiskutu dan u provajna wkoll insaħħu l-isforzi tagħna sabiex ngħinu lill-erba' Sati membri l-oħra sabiex ngħinuhom f'dawn il-kriterji tal-Visa Waiver Program. Min-naħa tagħhom l-Istati Uniti lester li jipprovdu l-erba stati membri eh, bl-inni gwida prattiċi biex jintlaħqu dawn il-kriterji. L-Istati Uniti lesti li idaħlu dawn l-erba stati membri fil-programm tagħhom la darba jilħqu il-kriterji stipulati mill leġislazzjoni Ewropea. Il-mekkaniżmu ta' reċiproċità jitlob li l-Kummissjoni tikkonsidra il-konsegwenzi ta' sospensjoni ta' kwalunkwe relazzjoni esterna. Għatem oppożizzjoni li Mux ħana għodrura minna nadottaw delegat jekk eh, wasal għal progress. Iżda jekk nadottaw din tistaħdem kontrina u situazzjoni tmur għallar. Aħna fiduċjużi li l-isforzi kollha tagħna se jwaslu sabiex l-erba stati membri l-oħra jkunu parti minn dan il-programm. U żgur li kienet ħaġa pożittiva li għamilna progress fil-Polonja. Grazzi tassew, grazzi lill deputat Prim Ministru Bolsinovic tal-li jirrapporta dwar din il laqgħa ministerjali u anke il kummissarju Reinders li dejjem huwa disponibbli li jagħtina spjegazzjonijiet anke f'dan il kumitat Libe sal-aħħar minuta tal-laqgħa ta' dalodu. Inkomplu bil-ħidma tagħna fit-tlieta wara nofsinhar. Niltaqgħu dak il-ħin. It's 15:15 actually because there's coordinators meeting. We'll see you there.